kollegi oħra. Fuq l-agenda wara talba ta' rapporter Dias de Mera fuq il- fuq il-negozjati ma fuq l-Europol daw se jisiru dan il-punt se jisir qabel qabel il-punt ħamsa, ċoħe bej wieħed u ieħor f'xi l-10 eskwart. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, l-agenda kif eh, għattilkom li modifikata tiġi adottata. Umbat għandi lista sħiħa. L-ewwel net il-profil lingwistiku mhux se jkollna l-interpretazzjoni fl-Eston, Malti, Slovak u Gaeliku illum. Aħna jiddispjaċina. U bat Nishtiq. nixtieq eh, eh, Eh, anke l-kwestjoni tal-nomina eh, tal-rapporters. Il-Signor Lajspek hija rapporter eh, fuq il-ftejim ta' kooperazzjoni bej l-Eurojust u Montenegro. Signora Kaufman SD rapporter għal il-deċizjoni ta' implementazzjoni fuq il-deċizjoni ta' Eurojust fuq il-ftejim ta' kooperazzjoni bejn l-Eurojust u Ukraine, il-Signora e Dahovski IPP rapporter fuq il-rapport fuq il-sessjoni ta' Kroazja fuq il-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-komunitajiet Ewropej u Sinjora Makovej ICR rapporter għall-opinjonijiet fuq il-rapporti għall-iskariku għall-kwittanza tal-2014. Il-Komitat tappoġġa dawn ir-rakkomandazzjoni tal-President Nittama Iva Iva, nishtiq najdilkom anki li se jkun hemm laqa ekstra Nar it fi Strasburgu fit-23 ta' Novembru se nivvotaw fuq il-rapport illi ġi pospost minn nhar it-tnejn għal daqstant il-presidenza se tagħmel laqgħa nhar it-tnejn fi Strasburg se jkollna vot elettroniku fuq il-abbozz ta' opinjoni fuq is-servizzi eh, kommerċali u anki fuq il-modalitajiet tal-parteċipazzjoni anki taħħa fil- fuq il- eh, eh, eh, għall-azil, fuq l-appoċ għal-azil. Umbat fuq il-kwistjoni tal-ombudsman fuq Frontex. dawn huma kollha affarijiet li se jsiru waqt il-laqa straordinarja nhar it-tnejn. u nibdew il-laqa il illum l-ewwel punt fl-aġenda fejn għandna diġà fuq l-aġenda id-dibattitu fuq eh, il-segwitu tal tal tal-attak terroristiku f'Pariġi se niproponi li konna minuta ta' silenzju u naddu fuq dan il-punt għall-aġenda mill-ewwel u Umbat se jkollna anki skambju ta' opinjonijiet fuq l-emendi fuq il-viza Turing, dan sibuħ taħt il-punt numru 3, u l-ewwel nagħti l-mikrofonu lil sul ortefer, rapporter. Umbagħad wara ix-shadows il il-membri u forsi anki il-presidenza. Nista' nagħtik il-mikrofonu sur Ortifer. Grazie President, kollegi. Il-Presidenza ftakret fil-attentat ta' Parigi u nirringrazzja ringrazzja l-Parlament u l-kollegi kolla illi orew solidarieta fuq dak li ġara. Umbat fuq il-touring visa, jina ħafna drabi esprimejt riservi fuq dan il-punt. U naħseb illi għaw forma ta' ottimizmu zbaljat f'din il-proposta, specialment meta nqisu E situazzjoni partikolari tal-lum u l-krizi tal-migrazzjoni illi fl-opinjoni skont l-opinjoni pubblika u rrit id-djufija tagħna tagħna koll għax mhux qed jirnexxilna nipproteġu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u anki eh, niproteġu ruħna mill-atti tal-terrorizmu illi qed jgħaddu anke mill-frontieri nazzjonali. F'dawn iċ-ċirkostanzi partikolari jiena f'dawn iċ-ċirkostanzi qiegħed rapporteur u huwa suppost fuq proposta għal viza biex eh, nalqu l-ispazju Schengen għal sena u nofs minnajr ma jafu fejn huma l-istati membri fit territorju tagħhom. Fl-14 ta' settembru jina prezentajt rapport u l anti tiegħi kien ċar ħafna, ċoħe li niprova nikkonċentra il-kamp ta' applikazzjoni fuq kategorija specifika. U indikajt artisti, atleti, kif ukoll professjonisti u managers u għal dawn il-kategoriji nistaw nifmu eh, xitinerari għandhom u eh, xtaqt nerġa eh, nwaqqaf bilanċ hawnhekk u fl-istess ħin il-bżonn li nifissaw il-ċaqliq ta' attività biex noħolqu Eh, tkabbir u impiegi u fl-istess ħin noħol u livell ta' sikurtà u fl-istess ħin ikonna garanzija biex nevitaw eh, tfixki l-abus u ksur. U jina mill taqsira fuq il-proposti prinċipali il huma marbutin mal-abbozz tiegħi. L-ewwel net limitazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni għal professjonisti li jistaw jiċal u għal Eh, jistaw morru f-posti ħora l-iktar minn tliet xhur. Umbat il-limitazzjoni tal-ispazju Schengen eh, għal sena u fl-istess ħin il-possibilità li l-istat membri esprimu ruħom eh, fuq il-dewmin tal-ġranet u mux imħabba Umbaħt u koll konsultazzjoni minn qabel bejn, l-istati membri illi għandhom ikunu informati uh, Eh, illi għandhom ikunu informati fuq eh, il-prezenza ta' dawn il-persuni u, u protezzjoni e eh, kem problemi u fl-istess lista ta' dokumenti illi għandhom jiġu prezentati għax l-għan huwa propju li nil nillimitaw il-migrazzjoni klandestina, fl-istess ħin provaw anki E, nisemplifikaw il-proċeduri għal dawk il persuna li huma magħrufin għal eh, konsolati u ambasċati tal-Istati membri. Umbat, ebżon, e e, fakru kolli dan il-touring visa ma jistax ikun visa nazjonali jista iġi garantit biss bil-fatt li il-persuna tkun residenti fuħet mill-Istat membri. Kien hemm 57 amenda ġew prezentati, 57 amenda u mbat wara 72 eh, eh, oħrajn u aħna bħala shadows u rapporter provajna noħorġu blista ta' keynotes u waħda fuq il fuq jkun kemandu jdum dan, dan, dan din il visa u fl-istess ħin anki l-lista ta' eh, dokumenti. Nistaw nistaw nieħdu xi konklużjonijiet fuq l-emendi. U l-konklużjonijiet huma dawn. Għanna qudiemna test illi qed juri approach approċċi li jistaw ikunu li nistaw ma nablux fuqhom naħa waħda hemm dawk li qed jappoġġaw l-approċċ tal-Kummissjoni. U fl-istess ħin ikunu qegħdin jiddefendu ftuħ għal numru massimu ta' applikanti u daw jinkludu anki turisti u dan jfisser li jista' jkun kulħadda. U dan jirrappreżenta ftuħ totali U, u l-ewwel pajjiż ta' dħul se jkun responsabbli, mbagħad hemm membri oħrajn li għandhom iktar riservi u jridu li jitnaqqas il-ambitu ta' applikazzjoni u anki fuq il-lista ta' dokumenti ta' ġustifikazzjoni. Dawn huma iż-żewġ approċċi. U t-tieni nistgħu najdu illi minkejja dawn l-approċċi differenti U fil-laqa teknika li kena l-bira, aħna mxejna u d-dim fuq ċerti dispozizjonijiet bħal per eżempju e, il-limitazzjoni għal sena u li ma autoritajiet se jkunu responsabli għal proċedura u minkejja dan hemm dispożizzjonijiet oħrajn li għadhom qed jiġu dibattuti. E, dini li huwa l-ambitu u dan huwa punt essenzjali għaxum dar jiddependi dak xtej segwi anki fl-artiklu ħrajn. Hemm xi kollegi li jixtiequ limitaw il-lista ta' pajjiżi ta' oriġini. Hemm 42 pajjiżi li inkludu anki ħafna mill-pajjiżi Balkan, mill-Balkani li kienem diġa ħamsa minn nies li kienu sospettati li kienu membri tal-IS. U meta wieħed is dawn il-ċirkostanzi jien għandi xi riservi fuq dan il-punt se jkun hemm taħdili toħrajn u tagħmel li nistgħu kompromess jiena ottimista u nilqa l-ispirtu kostruttiv ta' negozjati. Se jkun hemm laqgħat oħra fil-ġimgħat li ġejjin u l għaj u għalik noħorġu b'test bilanċat illi mbagħad jista' jkun jista' jiġi appoġġat mill-maġġoranza. Grazzi sur Ertofer. Issa naddu għal Lopez Aguiar, eh, shadow reporter għal SD. Grazzi President, l-għodwa tajba l-kulħat, jena nishti naturalment nibda billi nesprimi kif aħna kolla kif għamilna f'dawn il-ġranet il-solidarjetà l-iktar profonda mal fuq l-attakki terroristi li saru f'Pariġi u mal-vittmi u mal-ċittadini ta' Franza. Aħna kolla maqdin fl-imkien solidali mal-Repubblika Franċiża u ċittadini u aħna nifmu kemm huwa gravi dan l-attak kontra ċ-ċiviltà tagħna, l-valuri tana, u naturalment aħna l lesti naċċettaw kwalunkwe espressjoni konkreta, specifika u pratika ta' din il-klawzola ta' solidarietà li ġiet invokata. Mm, mill-President eh, Hollande u dim waqt il-laqa konġunta ta' Versailles tal-Assemblea Nazzjonali u tas-Senat fejn ġi ġew mitluba passi minant kull stat membru tal-Unjoni Ewropea skont l-artikolu 42.7 ta' trattat tal-Unjoni. U naturalment aħna kollha kemm aħna nesprimu mhux biss l-solidarieta tana imma anki konsiderazzjonijiet politiċi fil-gruppi politiċi tana f'dawn il-ġranet u nixtieq nirringrazzja l Bris Ortefer għal-ħidma tijaw, għal prezentazzjoni u għall-isforzi tijaw biex jiprova jfittex kompromess biex nkunu nistaw naslu għal pożizzjoni koerenti parlamentari fuq il-proposta tal-viza, ta' touring visa. Jiena din kwestjoni studjajta attentament u dinija marbuta ħafna mal-fajl tana fuq il-visa code. U sur ortofer jaff illi Illi jena apposta eh, deċidejt li ma prezentax emendi f'dan ir-rapport. Għal xien naqbel mal-proposta l-Kommissjoni, mod ġenerali, u ma jidirlix li għandi resa emendi għal proposta l kommissjoni nħos li għaxirqa. Nipreferixi in inżom mal-inizjativa inizjali tal-Kommissjoni. U jiena u kol, tkellimt uh, sinċerament mal-sur Ortife u ħassajt li mannix nillimitaw jew innaqsu il-proposta meta qabla mal-estensjoni inizjali. Però mbagħad wara il-laqa rajna li kien hemm tentativi pożittivi biex no, nersqu lejn definizzjoni iktar konkreta ta' Turing Visa u kien hemm diskussjonijiet sissa fukati fuq il-fat li għanna niprovaw nidefinixxu l-iskop ta' din proposta u jider issa illi barra mill-kategoriji tipiċi tal-sportivi u l-artisti il-ambitu jista' ukoll jiġi estis biex jinkludi anki il-kummerċanti. U nixtieq ukoll li jkun hemm xi konsiderazzjoni għal ċerti tipi ta' turisti biex jiġu inklużi anki f'din l-inizjattiva. Aħna għanna mm, aħna għasan id-diskutu din il-kwistjoni aktar fit-tul u se jkunem u ukoll għandu jkunem post għal biex ninkludu anki turisti uh, uh, li jistaw jiġu inklużi iktar tard jiddependi mbagħad mill-funzjoni tal-sistema. U um anki eh, il-qoddim anki fil-definizjoni tal-autoritajiet li se jihdu sem fil-proċedura eh, tal-applikazzjonijiet u aħna se nkomplu naħdmu f'din id-direzzjoni. Grazie. Grazzi. Signora Valero. Grazzi. Il-mikrofonu mux miex għawlu. I pressed the wrong button. Dubare. Skużawni, għafast il-buttuna zbaljata. Jena nishti. Najt l-istess ħaġa li għal era il-persuna preċedenti li tkellmet fuqi fuq il-proposta l kommissjoni jena nappoġġa din il-proposta u jena nishti illi nkunu nistaw ninkludu din il-proposta b'xi bidliet illi proponejna aħna. Aħna qed nagħmlu għandna proposta li se, se tkun valida l-ħafna ħin u u ħaġa ħażina li bħalissa nħallu ħallu din il-krizi t-influenzana, specialment wara krizi l-attakki ta' Parigi u ta' Beirut u anki terrorizmu tal di. Però li napprovaw regolament illi hija emotiva bħal di ħaġa komplikata u diffiċli. Jiena nixtieq li kolli regolament liġi ċara li tkun uh, valida l-ħafna żmien u tista' tkun sempliċi fil- minnaħa tal-autoritajiet. Se kun ħaġa diffiċli napoġaw il-proposti tal-rapporter. Għax aħna inħossu illi timxu eh, eh, eh, fuq linja aktar limitata. Koral EFDD, grazzi President. Jiena wkoll Bħal kollegi Lopez Aguilar u Valero naqbel mal-proposta tal-Kommissjoni. U naħseb illi din hija proposta bilanċata u proporzjonata fuq eh, l-anijiet biex inkunu nistgħu nħorġu dan il-touring visa. U din il-proposta edha tirrispondi anke għal bżonnijiet ta' settur artistiku. Nifmu x'inhuma ma tħassib tal-rapporter u Naturalment, preferenza għall-ħar attakki ta' Pariġi huwa faċli illi wieħed eh, jagħti importanza kbira għall emozzjonijiet Però din il-proposta tal-Kummissjoni inħoss hija bilanċata u nappoġġawha. Aħna nitolbu illi min japplika għandu jkun m'għandux ikun sottopost għal dawk normali tal għal kondizzjonijiet normali għal viza normali. U mbagħad hemm il-kwistjoni tal-suġġetti ta' pajjiżi terzi eh, illi illi huma impjegati tal-istat eh, ta' pajjiżi terzi. Aħna ma naqblux illi għandu jkollhom eh, dokumenti li li ċertifika li huma għandhom uh, xogħol fil-Stat membru. Hemm ħafna differenti differenzi fil-leġislazzjoni tal-Istati membri. Mbagħad fuq l-assoċjazzjonijiet ta' artisti nixtieq ngħid li ħafna minnhom dawn huma SMEs u importanti illi nżommu eh, eh, illi il-burokrazija l-SMEs għandhom ikunu l-iktar znelli possibla. U fl-istess ħin inħoss li dan it-touring visa kif inu propost mill komissjoni għandu jibqa strument legali biex ikun jista jimla l-vojt legali tal, tal, norma li u testendi minn disajn ġurnata għal 180 ġurnata. U, u għandhom jiġużati minn mill-persuni min li għandhom dritt legali li jibqaw illi ikunu residenti fil-territorju tal-Europa. Issa nisimaw minn il-Kommissjoni. Grazie. Grazie President, grazie anche del rapportero, il membri onorevoli li tkelmu. U li appoġġaw proposta tal kommissjoni biex noħorru din il eh, dan il tib ġdid ta' viza. Kommenti fuq il-kwestjonijiet li ġew msemmija waqt il diskussjoni fuq l-ambitu Entkom tafu li l-Kommissjoni ippropot propot eh, skop eh, ambizjuż mhux limitat għal ċerti kategoriji ma dawk li għandhom interess li jivjaġġaw fi Schengen għal iktar minn disajn ġurnata minn ma jkollhom residenza fi stat membru wieħed. Aħna smajna il-kommenti biex naqsu dan l-ambitu u nħossu illi hemm post għal kompromess u importanti li nżommu il-vjaġġaturi individuali u għal dawk li mandomx bżon ta' viza fil-Schengen u dawk li ma jatux riskju ta' sikurta u, u importanti biex insolvu l-problema tal-inċertezza legali ma dawk l-istati li għandhom ftejmit bilaterali dan importanti aħna fuq dak li għandu xaqsam mal autoritajt li huma responsabbli biex jiproċessaw u dewmin tal-viza dawn huma kwestjonijiet li jistgħu jiġu diskussi u jista' jkun hemm lok għal ftehim u l-Kummissjoni proponiet sena u estensjoni għal sena oħra, però smajna il-kummenti ukoll u jista' jkun hemm post għal kompromess. Fuq il-kwistjoni tal-dokumenti, il-proposta tal-Kummissjoni hija rigoruza ħafna fuq dan għax l-applikant għandu jipprova illi e, e, għandu bżon joqgħod għal iktar minn disajn ġurnata u li għandu mezzi ta' sussistenza għal periodu koll e, billi għamel dikjarazzjonijiet jew ċertifikazzjoni ta' salari u ġustifikazzjoni toħra biex nevitaw riskju ta' migrazzjoni irregolari ir-regoli għal viza normalman japplikaw, ġifiri il-kwistjoni tal-Schengen Information System u dawn japplikaw anki għal Touring Visa u jistaw ikun hemm mezzi biex namlu prevenzjoni għal migrazzjoni illegali. U dawn huma xi kummenti minna ħatana, grazzi. Grazzi. Nitlob il-Presidenza tal lussemburgo kiex tuqux jitkellmu għonek. Le, Mela naddi jista nerġa għal rapporter Isur Ortofer. Iva, grazzi President. Neringrazzi l-membri tal-kommenti tagħhom. fatt fl-introduzzjoni, hemm approċċi dif differenti. U nerġa' insostni l-riservi tiegħek li għanna ninkludu, li mannix ninkludu eh, ċittadini ta' pajzi terzi li ma jġux għal raġunijiet speċifiċi u li għal-jom ikun diffiċli anki nkunu nafu l-itinerarju tagħhom. U kifatt anki fl-introduzzjoni, nħos illi hemm lokal manuvra unistaw nimxu fl-imkien jinsen kompli naħdem hemm laqa ta' shadows il-ġimgħa d-dieħla u dikinar jiena se proponi xi kompromessi u proposti ta' emenda li nkunu nistaw nidiskutu u nittama nkunu nistaw naħdmu b'mod kostruttiv u nimxu l-qoddim u nistaw anki naġlu il-proċedura. Grazzi, Suror Tefer. U se għal pod liħor tal-pakket tal-viza il-on nishtiq li sur pizapija jihu il-mikrofonu il-Union Code on Visas. Grazzi, President. Lowenet, onet nishti namel xie kommenti ġenerali. Nirringrazzja l-kollegi illi għandhom responsabilità bħala shadows fuq il-ħidma fl-emendi. Jina ħat nota tal-emendi kolla u aħna attualment edin naħdmu fuq livell ta' shadows biex insibu kompromess. Biex ninkludu kemm jista' jkun mill-emendi. Hija ħaġa vitali li naħdmu flimkien biex nkunu nistgħu mm, noħorġu pożizzjoni tajba ta' negozjar fil-komitat meta wieħed qis il-negozjati futuri mal-Kunsill. Irridu nżommu f'moħħna dawn aġixxu b'mod strateġiku. Jiena naturalment disponibli biex nintaqa mal-shadows u namel isforzi kollha li hemm bżonn mhux biss fi sessjoni ka konġunta ma anki bilateralment. Għanna ħidma u dimna hemm numru kbir ta' emendi u dawk li diġa ġew prezentati huma 357. U dan jfisser illi din hija l-ewwel dan laqa mhux l-aħħar waħda biex nitkellmu fuq l-emendi. Diġa kellna laqat ta' shadows, kellna tlieta minn dawn il-laqat. U aħna inħarsu l-qoddim biex ikonna oħrajn il-ġimma diħla fi Strasburg. E l-agenda, la bosta agenda ħatkun kif senajt. L-ideja hija li nivutaw fuq ir-rapport qabel l-aħħar tas-sena. Mhux iktar tard minn dan. U importanti li nivutaw l-pożizzjoni tagħna f'din is-sena, fl-2015 biex imbagħad in-negozjati jkunu jistgħu jibdew taħt il-presidenza li jmiss li għal presidenza Olandiża fuq l-emendi. Bħala rapporter jiena nappoġġa l-idea ta' faċilitazzjoni li wara kollox hija inkluża anki fil-proposta tal-Kummissjoni. L-idea hija li niffaċilitaw l-estensjoni tal-viża u bekk nelbu il-proċedura il twila u tqila billi natu viża illi diġa jeżistu skont il-regolament għal daqstant qed nagħmlu recast tal-Visa Code biex inkunu nistgħu niffiċilitaw u nkattru l-opportunitajiet ta' ta' vjaġġar biex eh, il-vjaġġaturi kunu jistgħu jsibu l-qafas legali tagħhom. U aħna għal daqstant napoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni u anki l-emendi illi qegħdin jindikaw qegħdin jimxu f'din id-direzzjoni, ċoj jfaċilitaw il viża biex inkunu nistaw notjenu uh, eh, viza għal zmin asir. U biex namlu aġġornament tal-kodiċi wara l-esperjenza ta' dawn is-snin. U dawn jinkludu anki il vjaġaturi regolari reġistrati fil-VIS. Lista eżaustiva ta' dokumenti, prezentazzjoni obbligatorja, il-definizjoni ta' parenti eh, rib u eh, visa multipli. Dawn huma eh, il-punti il principali. Aħna għanna niprofaw nirrazjonalizzaw mill-mizati u irridu nżommu f'moħna ma jistawx jisiru deterrenti Ġviri ma naqblux mal-fat li umu iktar. Mandomx jisiru impediment għal vjaġġaturi u għedin naħdmu fuq dan u aħna naħsbu illi nkunu nistaw nsibu kompromess. Hemm xi emendi li ġew inklużi fil assikurazzjoni tal-vjaġġi u tal saħħa illi ġew esklużi. Eh, jina napoġġa din l-idea li neliminaw dan l-obbligu. Jina naf li l-IPP u li sijar għandhom emendi biex jirġaw iddaħlu dan l-obbligu li kunem din l-assikurazzjoni ta' tal-vjaġġar u tal- u tas saħħa Jina nishtiq għal dastanti li l-Kummissjoni terġa tiċċara l-idea tal-proposta biex eh, titneħħa din l-assikurazzjoni dawn assikurazzjonijiet. Għax importanti li konna aktar elementi ta' analizi. Dan se jkun punt importanti fil-negozjati tagħna u anke fil-ftehim, anke fuq dak li għandu xaqsam mal-touring visa, u nixtieq nfakkar illi l-assikurazzjoni tal-vjaġġar u tal-saħħa mhijiex kondizzjoni skont il-kodiċi ta' Schengen. Għaldaqstant mhijiex kondizzjoni rekwizita. U mandiġ tkun rekwizit għal għal għal għal uh, Union Code. Għandu jkun hemm xi koerenza bejn il- bejn il-kwistjoni tal-viza u l-kwistjoni ta' Schengen. U dan għal punt nixtieq li jiġi ċarat minnaħa tal- tal ta' spiegazzjoni ulterjuri tal-Kommissjoni fuq l-emendi fuq definizzjoni ta' parenti stretti illi jirrakomandaw il appoġġ tal-linja tal-Kummissjoni. jena naħseb li l-aħjar approach hawnhekk għandu jkun li nappoġġaw lan biex jiġi facilitati, jiġu faċilitati il-viża familjari. Fuq il-prezentazzjoni obbligatorja naqbel mal-elementi li ġew prezentati mill-kollegi li appoġġaw proposta la Kommissjoni waqt l-aħħar eh, laqa ta' Shadows, aħna eh, eh, ikkonkludejna nimxu anki pass iktar lem bażi fuq il-suġġeriment eh, tal-Komitat Tran li inkludu anki element tal-distanza ġeografika kif ukoll iż-żmien eh, tal-ivjaġġar. Għax ħafna drabi mhux biss il-problema ta' eh, ta' żmien imma anki ta' distanza fuq id-definizzjoni ta' Eh, vjaġġaturi reġistrati regolarment fil-VIS rajt li hemm ħafna emendi. U jiena eh, proponejt kompromess u naħseb li għanna nkunu lesti nsibu ftejim fuqu. Dan huwa bbażat fuq il-loġika li se ngħid. U jiena hawnhekk nixtieq nagħmel mossa lejn il ipp hawnhekk u naċċetta illi persuna ikolla tikseb tliet viżi biex eh, eh, biex ikunu jistaw jiġu tiġi aċċettata bħala eh, vjaġġatur regolari. Imma fl-istess ħin naħseb li għanna nestendu il-periodu illi fihom jiġu ottenuti dawn il-viżi. U jekk xaħat għandu viża ta' tħul multiplu, allora f'dan il-każ għandu jiġi konsiderat bħala persuna li jivvjaġġa regolarment. U fl-aħħar, zitt l-element illi dawn il-viza għandhom jiġu użati b'mod legali. U ma nistax nappoġġa l-idea illi niddifferenzjaw bejn ċittadini ta' pajjiżi diversi kif ġie suġġerit fil-emenda 147. Umbat hemm il-problema tal-viza eh, uh, ta' airport transit. Tkellimt fuq dan is-suġġett u rrit ngħid li sejrin f'direzzjoni differenti u qed naħdem ma' shadows u ma' rapporters biex nilħaq kompromess illi jista' jinkludi it-ħassib tal-maġġoranza. Fuq rappresentazzjoni hija pis kbir għal dawk il-persuni li vjaġġaw anki fit-tul għal pajjiżi oħrajn biex ikun. E, e, e, diffiċli li għamlu l-applikazzjoni f'pajjiżi terzi fejn n-nies iridu vjaġġaw fil-kapitali fejn hemm il-konsolat. Anki jekk il-konsolat ta' xi stat membru ieħor ikun iktar rib. U għal daqstant biddit l-emenda numru 15 biex imbidlu il-prezentazzjoni tal- applikazzjoni għandha tiġi faċilitata anki fċerti ċirkostanzi. Nishtiq namel l-aħħar kumment fuq il-kwistjoni tal-viza umanitarja. Il-kollegi jafu illi jena għalija din kwistjoni għal-qalbi u ninsisti fuq l-importanza li nieħdu riskju li insaħħu il-potenzjal tal-viza umanitarja. Hemm inkoerenzi fil-regolament attuali tal-kodiċi tal-viza, ċoe kontradizzjonijiet bejn artikolu 19 u 25 tal-regolament attuali. L-artikolu 19 jaċċetta il-ħtieġa u waqt il-25 jirreperi għal kodiċi Schengen. L-opinjoni tiegħi hawnhekk hija li rridu nwessaw it-toroq legali għal vjaġġaturi li qed jippruvaw jidħlu fl-Unjoni Ewropea għax jekk m'hemmx toroq legali, allora l-uniku mod biex jidħlu huwa li jkunu irregolari u naturalment jesponu ruħom u bat għat-traffikar illegali illi qed jagħmel tant ħsara biex niddifferenzjaw bejn il-migrazzjoni ta' dawk li tolbu l-azilu l-komplement. Jina tkellimt ma' esperti fil-komunità legali, l-NGOs li rigwardaw il-viza u l-viza umanitarja u nappoġġa l-emenda 309 fuq il-ħolqin ta' viza Ewropea umanitarja. U biex namlu qafas eh, iktar qawwi, koerenti fuq il-reġimi differenti illi għalis bħalissa ma disponibli għall istati membri meta niġu għal strumenti disponibli għal daqstant l versjoni ta' refuzjoni għandha tkun illi insaħħu teknika li tajiet illi din verament jitrattaw dan il, din il-traġedja umana tal ta' dawn il-noqasijiet. Jena disponibli għal xie eh, kjarifika li għadkom bżonn. Aħna għanna ftit ħina dan id-dibattitu, is-sur Ortefej tkellem flok is-sur Becker li għaxadu. Grazzi, Signora President, u sur Rapporteur. Għet nitkellem jena fissem il-kollega tijaj is-sur Becker li ma setax ikun għaw dal-ħodu. F'ħafna laqat ma' shadows, i-provajna nil l-kompromessi id-diskussjonijiet għadhom għaddejjin bħalissa u suppost għandu jkun hemm laqgħa ġdida l-ġimgħa d-dieħla hemm xi affarijiet li għadhom mhumiex ta' sodisfazzjon għalina. Nittama iżda li b'xi mod xorti jirnexxinna u kompromessi. L-iktar ħaġa importanti għal PP hija jkun hemm biżejjed flessibilità lil konsulati illi fl-aħħar mill-aħħar hija responsabilità tagħhom għall-implementazzjoni ta' dawn il-dispożizzjonijiet fuq bażi ta' kuljum Dwar l-emenda 295 tal-kollega tiegħi Sur Becker jiena u Monika li konċern artiklu 21 paragrafu 3. Dan il-paragrafu jgħat jgħid illi multiple visa għanda tkun valida mill-inqas tliet snin u tippermetti l vjaġġaturi frekwenti biex jirreġistraw jekk ikunu qegħdin jużaw il-viża tagħhom ovvjament mod legali. Għal PPS u rapporter huwa essenzjali illi il-verb is namluħ minn flok maybe, ġifiri flok għandu jiġrijak nejdu jista jiġrijak. Kull persuna li tuża dina il-viza b'mod frekwenti u legali u mhuwiex ta' t-dida għal sikurta, xorta naħsbu li għandu jkun hemm flessibilità fir-rigward tagħhom mill-konsulat u għandhom ikunu jistaw jirrifjutaw applikazzjoni tal-viza u tappoġġom u koll il-leġizlazzjoni li kieku tkun riġida wisq. Sur rapporter, hemm żewġ punti oħra illi il-kollega tiegħi Becker jaħseb li huma essenzjali qed naħseb fuq artiklu 33 tal dwar il-visas. Mitluba fuq il-frontieri esterni skont ir-reġim temporanju fis-sem Bek, Sur Becker, jiena nirringrazzjakom tal-isforzi u l-ispirtu ta' kompromess li rejtu fl-iskambi li kellna sajs. Grazzi ħafna, Sinjura Valero. Grazzi ħafna. Xtaqt nirringrazzja li rapporter ta' xogħol tajjeb li sar naħseb bħalu il hija proposta tajba di minnaħa tal-Kummissjoni u proposti il resa il-rapporter huma tajbin ukoll. Ġew prezentati ħafna emendi fil-kwistjoni ta' revizjoni ta', revizjoni tal-kodiċi tal-viża u il-numru ta' emendi juri kemmu fil-fatt importanti. Naħseb li tajjeb li konna regolamenti u liġijiet illi ikunu validi l-ammont ta' żmien u illi ma jkunux immexxija mill-sentimenti u emozzjonijiet li kulħadd qed palissa bħalissa minħabba l-attakki u kwistjoni tal-immigrazzjoni iridu xi ħaġa li tkun valida għal monta ta' snin u għalhekk iridu naraw eżattament kif ikoll aħjar illi nem infaslu t-test tagħna. Importanti li nitkellmu wkoll dwar kanali legali, anke l-Kunsill saħat qed semmi dawn l possibiltajiet legali u dan huwa mezz kif jista' jkollna iżjed rotot legali kif jista' jidħol wieħed jista' jidħol fl-Ewropa tajjeb illi jkollna wkoll dawna l viza umanitarji biex innaqsu koll l-ammont ta' mwiet fil-Mediterran. Il-problema eh, li pajjiżi f'qar minn pajjiżi terzi ma jkunux jistaw ħalsu l-prezzijiet għalin però ta' dawn il-viza skola li korraw jekk jaġbok fil-qosor ħafna. Niprofa. Jina nirringrazzja wkoll ir-rapporter ta' xogħol tajjeb illi sar u x-xogħol illi għamelu nappoġġawh. Nixtieq nirreferi għal kwistjoni tal- vizas Schengen għal skopijiet umanitarji dan naħseb jippermetti li kunem rotot legali għal dawk il qegħdin jitolbu l-azil ikunu jistgħu jaslu fl-Ewropa mingħajr periklu ħaġa importanti aħna fl-emendi tagħna ma xtaqniex noqogħdu nirrepettu nidduplikaw dak li għamel ir-rapporter imma nagħmlu xi affarijiet illi nħossu li għadhom mhumiex hemmhekk pereżempju f'artiklu 2 naħseb tkun hemm definizzjoni ta' x'inhuma ir-raġunijiet umanitarji ħalli nkunu nafu eżattament x'inhi dubja din viża umanitarja li hemm ukoll kwistjonijiet ta' derogi eċċetra, mbagħad fuq l-emenda 137 illi qiegħda propju għal dan il-għan. Aħna nħossu li l-applikazzjoni ta' non ta' prinċipju non diskriminazzjoni il qiegħed fl-TFU mhumiex użat b'mod wiesa biżejjed mir-rapporter. U naħseb ukoll li hemm fokus zbilanċat fuq ir-riskju tal-immigrazzjoni legali għat minn kejja xol kollu li għamil rapporter Aħna nħossu illi dan is-suspett isu bħala black hole fil-stat ta' dritt. Għandek zazah li forsi ma jkollhomx flus li jkunu fqar u dan ovvjament ħaġa loġika hemm miktub isu ħaġa loġika li dawn jispiċċaw immigranti illegali aħna fl-opinjoni tagħna din hija stqarrija kważi kważi diskriminatorja biex ngħidlek. Il-kodiċi tal-viża irid jgħid li irid ikun hemm viżas li ma jkunux għoljien li jkunu aċċessibbli u il-wieħed jieħu konsiderazzjoni wkoll id-danni illi kumbata l-persuna li qiegħda titlob għalija dik il-viża. Grazzi ħafna Sinjura Verġja. Malaj malajr, skużani, Sur Ortefe, għax ma konċ hawnhekk għall-ewwel parti tad-dibattitu. Qegħdin naħdmu aħna b'mod konġunt fuq dawn iż-żewġ rapporti u l-grupp tagħna juża l-istess loġika għall-ewwel parti li nużaw għattini parti. Naqbel ma' proposti tijaw dwar il-rapport tas Sur Lopez Aguilar. Naħseb li ma' nix nżommu. Ant, naħseb li aħna saċertu punt għanna l-impressjoni illi jeżisti prinċipju mill-Kommissjoni illi dina mhix kwistjoni ta' sikurta u hija ħasrax aħna nek qegħdin nippruvaw inħaffu l-affarijiet għan nies li vjaġġaw ta' spiss lejn l-Unjoni Ewropea. Nifakkarkom żewġ affarijiet għandna ċertu prinċipji li qegħdin jiggwidaw l-Unjoni Ewropea fuq il-kwistjoni. L-unifikazzjoni tal-familji pereżempju u s-saħħa hemm xi emendi li huma daqsxejn problematiċi fuq dawn iż-żewġ aspetti u aħna ħan nippruvaw insibu soluzzjoni. Nixtieq ninsisti wkoll fuq il-kwistjoni tal-viżi umanitarji waħda mir-raġunijiet għaliex għandna problemi fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea u fċertu stati membri u bejnietum u proprju minħabba dawn ir-refuġjati ma jistax ikollhom il-possibiltajiet li jisolbu l-azil taħt kondizzjonijiet adattati meta naraw il dispożizzjonijiet li ġew implementati mill-Unjoni Ewropea fl-aħħar 20 sena jippermettu biss ħames mitruħ illi jidħlu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li fil-verità allura maħniex nikkonsidraw is-serjetà tas-sitwazzjoni. Grazzi Sinjura Verġja, nadi sa rappreżentant tal-Kummissjoni fil-qosor ħafna kieġbok. Grazzi Iva fil-qosor fuq ċertu punti il tqajmu l-għonet fuq l-assikurazzjoni medika li semma rapporter. Il-Kommissjoni manda lebda evidenza ta' l-infurzar ta' dan il polat ta' ehm, assigurazzjoni li għal rapporter dina mish kondizjoni għadħul, firma jiġifieri memx kontrolli fuq il funti li dwarom kirem tal-bet. Imma mux ċar jekk dawn il-kontijiet tal-isptar u miex japplikaw għal ċittadini ta' pajizi terzi, ċittadini tal-Unjoni Ewropea u xinu. Fuq faċilitazzjoni ta' viżi għal raba ta' ċittadini Ewropej, aħna għal raba tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jeżerċitaw id-dritt tal-libertà ħilsa ikollhom approċċ armonizzat fuq il-multiple entry visas għal dawn il-vjaġġaturi reġistrati, il-Kommissjoni tħoss illi għandu jkun hemm faċilitazzjoni konkreta għal dawn għal-vjaġġaturi bona fide. Fuq il-vizas um- umanitarji, il-Kommissjoni Tiġa tkellmet fuq l-approċ tagħna f'dik kwistjoni naqblu dwar l-idea li jkun hemm rotot legali għal vjaġġar fl-Unjoni Ewropea imma ma naħsibx li dan huwa l-istrument legali għax huwa relatat ma visas għal ehm, soġġorni osra. Dakka huma l-kummenti tiegħi. Il-Presidenza Lussemburgiża tixtieq tajġa ħaġa fil-qosor? Signora President, onorevoli membri tal-Parlament, ringrazzjak tal-li għaddejt il-kelma. Aħna fil-Kunsil analizzajna proposta tal-Kommissjoni dwar il-kodiċi tal-viza u il-proċedura mħaffa għal-ħruġ ta' dawn il-viżi. Il-Konsilli diskuta dan kollu f'Ottubru u hemm aspetti li jridu diskussi issa f'aktar dettall fil-grupp ta' ħidma Il-Presidenza qed tistenna li parti mir-riforma tiġi approvata sal-aħħar ta' din is-sena. Dwar ir-riforma tal-kodiċi tal-viża, il- Kunsil qiegħed jistudja aktar elementi ġa proposti. Rapporter sentenza waħda, Iva, nirringrazzja lil kull min appoġġa il-pożizzjoni tar-rapporter u b'mod partikolari nirringrazzja il-PPE tal-li kienu l-estija jilħu kompromess fuq ħafna mill-punti nirringrazzja kjerifika tal-Kummissjoni dwar ir-raġunijiet għalfejn hemm ċertu diffikultajiet fuq il-kwistjoni tal-assikuranza medika. Issa nistenna li jkollna laqat fuq din il-kwistjoni tal-vizas umanitarji għax nasab li tajjeb li nelaboraw il-possibilità illi nifacilitaw din il-possibilità legali għal dawk li jixtiequ jidħlu fl-Unjoni Ewropea għal raġunijiet umanitarji u kollna approċ konsistenti u komprensiv u konsiderazzjoni l-esperjenzi differenti tal-Istati membri fuq il kustjoni il-votazzjoni għal dawn iż-żewġ rapporti huwa skedata 30 ta' Novembru. Naddi immedjatament issa fuq il-punt li jmiss fuq l-aġenda il-rapport dwar il-rapport il-diskussjoni fuq il-riżultat trialogu fuq il-file Europol. Is-sur Dias de Mera. L-ewwel kelma li xtaqt ngħid huwa illi jiena solidari mal-poplu Franċiż u l-awtoritajiet Franċiżi għal din it-traġedja u determinat u ħosni responsabbli wkoll bħala leġislatur għal dak li ġar li ġara u li jista' jiġri kulħin. Mela fuq dar rapport Europol aħna kellna trialogi ġodda, tlieta taħt presidenza Taljana, tlieta taħt presidenza Latvjana u tlieta taħt presidenza Lussemburgiża. Apparti minn hekk kellna wkoll 10 laqat tekniċi. Trialogu li mess u probabbli l-aħħar jew ta' qabel tal-aħħar ħajsir nara ħamis 26 ta' Novembru. Matul l-aħħar trialogu għabbażi ta' ċertu kompromessi jiena ħejjejt li jiena stess ħejjejt ħanipruvaw nilħuq bil fuq sitt punti illi xorta għadhom pendenti imma illi għandhom ħafna possibiltajiet biex jaslu għal livell li ħafna ta' konsens. Qed nireferi għal grupp ġunta kontroll parlamentari għal ħatra u nomina ta' direttur eżekuttiv għal kooperazzjoni esistenti, rappresentant tal-Parlament Ewropew fil-Kunsil ta' Amministrazzjoni, għal IRU, l-unità ta' Eh, kontenut internet kif ukoll għal kwistjoni tal-partit privati fuq trialogu aħna qabilna mal-Kunsill li fassal famla ta' kompromessi u jibatom nasab biex naraw jekk mhix aċċettabbli għall-Parlament. Dan bla dubju ħajsir matul il-ġurnata tal-lum. L-unika kwestjoni pendenti hija dik li għandax taqsam ma' liru. Avolja nittamaw illi il-proposta ta' kompromess ta' kunsil b'ispettattivi pozittivi ferm. <coughs> Sabiex natu tweġiba urġenti u nerġa' ngħid urġenti nisħaq fuq din tweġiba li tkun adattata u kolla teddija terrorista. Sigurtà t ċittadini tagħna huwa wieħed mill-valuri prevalenti fis-soċjetà demokratika u libera tagħna fejn il-forzi ta' sikurtà tal-Istati membri u l-Aġenziji Ewropej konċernati l-Europol mod partikolari fil-qasam ta' sikurta irrid ikollhom lodda effiċenti u effettivi sabiex b'urġenza jipprevjenu u irraznu l-atti terroristiċi illi jedduna u li tant jamlu ħsara. Għalek, Sinjura President, il-rapporter u l-grupp tijaw jappoġġaw għat leġizlattif uniku u li jaħdem b'mod urġenti u konsens wies aħna nappoġġaw l-isforzi li saru sabiex jintlaħaq dan l-għan. Xorta blum ta' kollha nixtieq ngħid illi jekk l-isforzi tiegħi ma jirnexxux, id-determinazzjoni tiegħi hija bla hija soda u ħanivvutaw għaliex it-terrur ma jistrieħx kif jurina il-biraħ meta rajna xġara f'San Denis li kienet hemmhekk lesta sabiex tagħmel tentattiv għad tagħmel antettat fil-distret finanzjarju ta' Pariġi f'Charles de Gaulle. Jiena bħala leġislatur ħan nibqa naħdem u niġġielet. U l-ebda politiku ma jesta jinsa xini responsabilta tagħna bħala leġislaturi. Grazzi, grazzi ħafna sur Dieħdemera. Issa, eżis kollegi, kif il-koll nafu nar il-ġimgħa f'Pariġi kien hemm serja ta' attakki terroristiċi u mietu 830 ruħ 350 midruba Franza dikjera tlettijiem ta' luttu nazzjonali huma luttu għall-Ewropa kollha kemmi. Kif tafu wara l-attakki tal-waħx fit-13 ta' Novembru f'Pariġi kanċallajna l-laqa tal-Libenar it-tnejn sabiex nippermettu li jkun hemm riflessjoni. Aħna il koll fakkarna dawna l attakker terroristiċi li qatlu darbu tant nies u ħsibijiet u simpatija tagħna hija mal-familji u l-ħbieb tal-vittmi nixtieq nassigura lil kollegi Franċiżi f'dan il-kumitat il-simpatija kollha tagħna u aħna issa nitlobkom sabiex infakru l-vittmi permezz ta' minuta silenzju keġabkom. Grazie ħafna. Issa, għanna dibattitu u għad-dover ta' komitat tagħna l istituzzjonijiet ta' Ewropej u l-Istati membri kollha sabiex flimkien ikollhom l-istrumenti leġislattivi meħtieġa biex niġġieldu terrorizmu. L-Ewropa maquda fil-ġlieda kontra terrorizmu nippruvaw nsibu dawn il-networks u da kollu li kontribuja għar biex jorganizzaw dal-atti korroħ u nġibom u dim ġustizja. So wasal il-waqt biex in komplu nsaħħu nħaffu xol tara fil-ġida kontra terrorizmu. Kif tafu l-JHA huwa skeda tal-għada u jina kontenta li l-partita u l-għalin għedin għonek fostna l-lum sabiex jaġġornaw il-komitat dwar miżuri mizuri li ħajittieħdu pala segwitu ta' dawla l-attakki terribli għalek jina nishtiq l-ewel nat il-kelma u nilqa fostna u koll l-ambasġatur Brown li jirrapprezenta l-presidenza tal-Konsil sa biex jindirizza l membri fil-qosor dwar dak il ħajġi diskuss fil-laqa straordinarja tal-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni għada u fil-ġranet u l-ġimat li ġejjin nixtieq imbagħad wara ngħaddi kelma lil mistiden li ħartana li rappreżenta il-Kummissjoni Ewropea Sur Wainwright u mbagħad ħajkun il- Għantin bat kolna s-sur Wainwright ukoll id-direttur tal-Europol sabiex jgħid lill-membri il-perspettiva tagħhom għal dawn l-avvenimenti u t-tweġiba li jistgħu jagħtu wara niftaħ id-diskussjoni lill-membri għal kummenti u mistoqsijiet tagħhom. L-ewwel ambasġatur Brown, rappreżentant tal-Presidenza tal-Kunsill. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President. Signori, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew wara l-avvenimenti traġiċi ta' nar it-tliet ta' nar il-ġimgħa li għaddiet. U dak li ġara il bieraħ ukoll naħseb illi essenzjali li hemm din laqa s-sordinarji tal-Ministri tal-Ġustizzja u Intern sabiex jikkonsidraw dak li ġara kif ukoll reazzjoni li jrid ikolla l-Unjoni Ewropea qudiem din it-tedida terroristika, tedida reali ħafna. Minna il-ħat li għadda fl-imkien mal autoritajiet Franċiżi, presidenza tal-Lussemburgu daċidiet li tlaqa b'mod straordinarju lill-Ministri tal-Internu Ġustizzja propju għada. U dan sabiex naraw xanda tkun reazzjoni immedjata minn ħatana, ovvjament ħajkun hemm politika kontra terrorizmu long term imma din il-laqa edemek sabiex naraw x'għandu isir fl-immedjat. Aħna hawnhekk indunajna wkoll li l-iskampju ta' informazzjoni ma kienx tajjeb jibda skam kellu jkun Eh, miżuri li suppost tiġa adottajna ma li għadna ma adottajni jomx. U dan eh, anki wara l-avvenimenti ta' Xarli Ebdo deċidejna fuq miżuri ma ma ġewx adottati għalhekk hemm bżonn inħaffu l-affarijiet, inħaffu l-implementazzjonijiet ta' deċiżjonijiet li tiġa tieħdu. Imma wkoll sabiex naraw x'mezzi ġodda nistgħu nużaw sabiex niġġieldu terrorizmu u b'mod partikolari id-direttur tal-Europol forsi ħaj semmilna xi ħaġa iżjed dwar l-iskambju ta' informazzjoni. Il-Ministri ħajkunu prezentati babbozz ta' konklużjonijiet u daw ħajkunu konklużjoni ta' natura operattiva u mhux xi approċ politiku jew filosofiku ħajkunu kwistjonijiet prattiċi. Mbagħad wara meta jkun hemm riviżjoni tal-istrateġija naraw l-affarijiet l-oħrajn. Għanna ħan kun għadin trattaw il-ġida kontra il-finanzjament ta' terrorizmu, l-PNR, il-monitoraċ ta' armi, skambju ta' informazzjoni, kontrolli sistematiċi fuq il-frontieri esterni b'mod partikolari t-tisħiħ tal-kontrolli u s-sikurta' ta' nisu ukoll kunu ġew reġistrati fl-influssi migratorji il-kriminalizzazzjoni ta' radikalizzazzjoni u eh, nindirizzaw ukoll is-sitwazzjoni ta' kriżi f'pajjiżi terzi ġifri għajnuna eh, ta' kriżi. Il-PNR taf x'qed jiġri f'din is-sitwazzjoni taf kemm hija essenzjali fl-opinjoni tal kunsill illi konna konklużjoni rapida ta' dan id-dossier. U fit trialogu mal-Parlament sabiex nindirizzaw din il-kwistjoni tant komplessa u komplikata. Irridu wkoll insibu definizzjoni tal-ksur u l kussenijiet ta' żamma tad-dejta u dawmin li jista' ikonem hemm il-negozjati għaddejjin biex qegħdin hawnhekk biex niddiskutu dan. Aħna ovvjament ħan nippruvaw nagħtu l spinta dinamika li hemm bżonn il-Kummissjoni ħad daħħal u koll element ta' aktar flessibilta fuq dan kollu dwar il-kwistjoni tal-armi. Għanna nilqaw deċizjoni li jiġu implementati dispozizjonijiet fuq kwistjoni tal-armi, nilqaw il-fat li l-Kommissjoni qed tipproponi u koll abbozz dwar il-kategoriji tal-armi bżonn li l-Europol jintensifika l-kontrolli ta' armi u negozju tal-armi. Irritu ikun hemm iktar kontrolli fuq il-frontieri esterni u kontrolli sistematiċi wkoll. Ikoll nafu li hemm din il-ħaġa rridu ntejbu wkoll bosta mekkaniżmi li tiġà jeżistu. Irridu nħol u sistemi fil-kuntest tal-politika ta' migrazzjoni li għandhom xjaqsmu ma' reġistrazzjoni u it-teħid tal-marki ta' swaba tal-immigranti. Irridu jisiru kol ċertu inkjesti dwarhom. Irid ikun hemm sistema ta' netwerk ta' informazzjoni sabiex inkunu nistgħu nindunaw bil periklu ta' xi terroristika. Dan huma wkoll il-konklużjoni tal-Konsil ta' 9 ta' Novembru nafu daqsxejn iżjed dwar l-smartboard, is-sistemi ġodda dan kollu jorbot ma' aspetti oħra li jdu jittieħdu konsiderazzjoni. Aħna nafu wkoll illi ħajkun hemm proposti dwar um, kontrolli konġunti fuq il-frontieri esteni Dinna mhix xi ħaġa li ħan indirizzawha immedjatament imma xi ħaġa għal aktar l-qoddim biex nidiskutu għaf aktar dettal. Mbagħad fil-kuttest ta' missjoni ta' Frontex. Hemm bżonn ġindirizzata tiġi indirizzata il-politika ta' migrazzjoni aspetti li għandhom xieqsmu ma' sikurta u l-ġida kontra terrorizmu m'għandhom xitħallew barra l-attivitajiet ta' Frontex dwar l-iskambju ta' informazzjoni naħseb illi direttur ta' l-Europol u għal-iktar persuna kwalifikata biex titkellem dwar dan kollu u flimkien mal-Kummissjoni għedin jieħdu għedin jaħdmu fuq l-abbozz tal-konklużjonijiet li ħajġu prezentati li l-Kunsil wara li jitla dim Koreper. Fuq il-finanzjament ta' terrorizmu sa' kooperazzjoni aqwa Għandek l bl-Inglis hawnhekk, Financial Intelligence Units. Kif ukoll is-sanzjonijiet kriminali u reazzjonijiet meħtieġa hemmhekk. Hemm bżonn nieħdu dak li tiġa għandna u nitrasponuh fil-leġizlazzjoni Ewropea u dik nazzjonali. Nieħdu konsiderazzjoni wkoll dak il qed isir fiħdan il konsil tal-Ewropa u n-Nazzjonijiet Uniti. Importanti li jkollna rizorsi umani u finanzjarji neċessarji sabiex inkunu nistgħu nagħtu tweġiba aktar immedjata għat tedida ta' terrorizmu illi bħalissa huwa pjaga fl-Ewropa. Danna kollu ħajkun fuq l-agenda ta' għada ħatkun laqa għasira kif għat laqa ta' natura operattiva li tirrigwardja punti pratiċi imma meta jkun hemm il-laqa normali tal-Kunsil tal-JHA tas-soltu fl-4 jew l-5 ta' Diċembru jidirli ħankunu qegħdin nerġgħu lura għal dawn il-punti u niddiskutu wkoll politika ġenerali orjentazzjonijiet strateġiċi imma għalissa ħankunu biss għadin nipruvaw nadottaw tweġiba ta' emerġenza. <clears throat> Madam Chairman and uh... President, membri, Honorable tal-Parlament, l-attakki terribli il-ġimgħa ġewwa Pariġi xukjawna u fl-sittin jek naraw l-2015 naraw li ġa konna ġina suġġetti għalat ta' attakki, Charlie Hebdo, Danimarka, Copenhagen, kena Italis u issa Pariġi. Hemm qatt ta' attakki terroristiċi barra mill-Unjoni Ewropea wkoll Għal-stant jina ċert li l-Ministri tal-Ġustizja, Ministri tal-Intern eh, jafu li ġanna ġenda Ewropja ta' Sikurta eh, li diskussa f'din il-Kamra bosta drabi, konna din nifukaw eh, fl-axar xur, forsi ħafna iktar fuq dik li jina nsejħila għal sfida tal-rifugġjati u l-kriżi tal-immigrazzjoni, sta fl-istess ħin naħseb li l-koll konna qegħdin naħdmu l-koll flimkien mod konġunt fuq ta' elementi ta' sigurtà Ewropea, l-Aġenda ta' Sigurtà Ewropea. Għamilna progress kbir fuq ta' affarijiet iżda fil-verità jekk intom taraw l-effetti ta' dak li seħ, dak li qed seħ, Għanna nkunu iktar modesti fir rigward ta' dak li fil-fatt eh, ksibna. Ilna naħdmu fl-imkien mal-Europol fuq eh, l-internet, rifaw unit dan u element bujħet li aħna għanna, għamilna network tal-antiradikalizzazzjoni u mm, ċentru ta' eccellenza kontra ir-radikalizmu, edin niżviluppaw il-forum tal-internet jekk naraw il-lat preventiv ta' dan, aħna ah, u intom bil bilna fuq ah, bażi legali tas sepol li tippermettilna li sa ċertu punt ikonna taħriġ aħjar tal-uffiċjali tal-Pulizija fl-Unjoni Ewropea kollha. Ah, aħna wkoll għaddejna għal eh, verżjoni riveduta tal-handbook ta' Schengen u il-kol flimkien mal europol u aġenziji oħrajn aħna rnexxina nidentifikaw u niżviluppaw indikaturi ta' riskju komuni fuq il-frontieri, però ovvjament jekk intom taraw eżattament dak li seħ dan mhux biżejjed sam il-ġemma flasġija l-qoddim eh, sibt fil-ħodu eh, il-Komissjoni attivat il- eh, grupp tal-krizi, kif ġant qal, kienem laqa ġewwa Parigi bej l-autoritajiet tal-Lussemburgu, l-Kummissarju Abramopoulos u l-Ministru Franċiż tal-Intern, Kesdev, biex diskutu din is-sitwazzjoni u issa Eh, ser ikonna laqa għada. Il-Kummissjoni tant aċċelerat ix-xogħol tagħha. Aħna fuq eh, l-armi eh, l-bira il-kulleġ tal-komissarji deċida fuq pakket ta' miżuri biex saħħa il-kontroll tal-armi dan il-pakket għandu jinkludi żewġ partijiet tal leġizlazzjoni waħda hija fuq id-direttiva tal-armi, fuq il-pożizzjoni l-xiri um, tal-armi li ovvjament tiġi attivata f'din il-Kamra għaliex din hija leġizlazzjoni li rridu nadottaw u l-oħra hija regolamentazzjoni tal-Kummissjoni fuq eh, standards ta' deattivazzjoni komuni xi ħaġa li ħadet ftit żmien biex għaddiet imma fil-Kumitat tal-Istati Membri ehm, diskutejna magħhom il-bira biex jagħtuna l-maġġoranza biex ikun nistgħu nadottaw fil-Kummissjoni il-bira. Kien hemm xi progress fuq proposti leġislattivi eh, rajt il-rapporti ta' trialogu tal l-UPNR, probabilment il-presidenza tal-Lussemburgu u koll, u issa ser naraw jekk aħna u ser nigzbu sal-adozzjoni sal-ħar tas sena kif għalu koll il-Parlament Ewropa fil-rezoluzzjoni tiegħu fil-11 ta' frar tal-2015. Jiena nittama u koll li regolamentazzjoni operattiva tal-Europol tiġi adottata sal-aħħar tas-sena. Et nsemmi dan fuq fuq għaliex dan mhuwiex fil-karika tiegħi. Mbagħad hemm ukoll ix-xogħol li qegħdin nagħmlu fir-rigward tal-protokoll addizzjonali tal-Kunsell tal-Ewropa fuq il-Konvenzjoni tat-Terrorizmu. Aħna ser naċċeleraw ukoll ix-xogħol biex nresqu direttiva fuq il-terrorizmu li fl-istess ħin ser ikolla uh, eh, tonalizza deċiżjoni għafas li aħna għanna bħalissa fir rigward ta' ter reati ta' terrorizmu. Jiena pjuttost ċert li meta nitkellem fuqa Najt li aħna rridu natu iktar finanzi fir rigward ta' ċentru l-ġdid ta' kontra terrorizmu. Mux bis flus ma' u kol rizorsi rridu namlu mobilizazzjoni ta' tip ta' rizorsi eh, biex nassiguraw li il-ċentru kontra terrorizmu Ewropew u l-iskambju ta' informazzjoni li bħalissa l-analizi preliminari turi li fil-fatt fċertu kazijiet ma kienieċ adattata bizzejiet. Irridu naraw ser nagħmlu ġifieri dwar dan. il-Kummissarju qed uh, tippreżenta Azzjoni fuq il-European Border Guard din sar sal-aħħar tas-sena jirdu ah, naraw l-esperjenzi tal-attak ta' Pariġi u nevalwaw jekk ah, hux kollox sew fir-rigward tal-kontrolli. Aħna qegħdin nippjanaw sa' Marzu tal-2016 li naddu għal proposta ġdida fuq is sistema ta' tul uħruġ fir rigward tal-Smart Borders. Irridu naraw eżattament jekk dan il kalendar jibqax hekk. Eh, u l-iktar tard marzu ta' din is-sena sar noħorġu b'dan. Hemm ħafna affarijiet oħrajn li rrid ngħidilkom imma dawn ser ikunu l-fokus ewlieni fosthom ukoll il-kwistjoni ta' kif aħna nittrattaw l-assi ta' terroristi għad-diskussjonijiet tal-ministri fil-Kunsil tal-Ministru tal-Ministri. Uh, Ovvjament uh, jiena dejjem lest u disponibbli li niskuti magħkom dawn il-proposti kollha fiktar dettal grazzi. Grazzi ħafna, xurruti ħana, uh, grazzi ħafna. Naddu issa direttur ta' l-Europol, eh, Sur Wainwright. Grazzi ħafna tal istituntuni hawnhekk jew nkunu ċari dwar is sinifikata ta' dak li seħ ġewwa Pariġi il-ġimgħa li għaddiet. Dinja hija kbira ta' tadida li qed niffaċċaw fl-Ewropa, li ħanu għal ewwel eżempju li qegħdin naraw ehm, l-istil ta' Mumbai fil-postijiet pubbliċi u bombi suicida din jaxħad li konna edin nibżaw eh, sammi meta kienem l-attak fil 2008 f'Mumbai realtà li seħet f'Mumbai issa wasset ġewwa l-Ewropa. Din saret minn netwerk internazzjonali eh, eh, ta' terroristi fuq ta' ġewat ta' pajjiżi dan huwa terrorizmu sofistikat u l-fenomenu tal eh, dak li jaġixxi waħdu li żiedet din it tedida fi żminijiet reċenti u hija dikjerazzjoni wkoll eh, tal-intenzjoni tal-ISIS biex tesporta il-terrorizmu brutali tagħha ġew għall ewropa u toħodha fuq stadju internazzjonali wkoll. Jekk eh, tieħu konsiderazzjoni wkoll dak li seħ għall-ajruplan Russu ġew l-Eġittu u għad ta' inċidenti oħrajn li seħħew fir-reġjun barra mis-Sirja. Mhijiex biss dikjarazzjoni eh, ta' din l-intenzjoni li tista' tkun appoġġata minn kapaċitajiet ta' dan il-grupp minħabba il-rizorsi li għandhom il-numru ta' nies li qegħdin magħhom u kol eh, il-mod ta' kif jidem juru dak li jridu jagħmlu permezz tal-internet u l-abbuż tal-pjattaformi tas-social media. Daqstant qegħdin nittrattaw eh, grupp Eh, eh, terrorista determinat ħafna u għandu ħafna rizorsi li huwa issa attiv fuq it-toroq tal-Ewropa. Marriċ nesaġera, però tamin eh, ta' min jgħid li hemm possibilità ta' attakki oħrajn u għal daqstan dan jirrappreżenta l-iktar teddida kbira li qed tiffaċċa l-Ewropa f'dawn l-aħħar 10 snin ġew uh, immobilizzati gruppi ta' respons sa' minn ġemma li għaddiet, għad ta' data ta' cross-checking, ammont kbir ta' data li l lilna mill-investigazzjoni franċiża li ċekjar kontra il-databases Ewropew. Aħna attivajna il-referral unit tal-internet tagħna biex najnu l-autoritajiet franċiżi biex identifikaw sospetti, persuni sospettati wkoll xhieda għal reati li saru um, biex bekk ikun jistgħu jgħinu lill pulizija Aħna qegħdin niffaċċaw l-istess ammonti ta' lead ta' intelligenza permezz ta' TFTP program li ġa ta' madwar uh, 500 lead ta' intelligenza permezz ta' investigazzjoni franċiża. Um, attivajna wkoll il-firearms li uh, qed uh, s-suq kriminali fil-provvista legali tal-armi. Uh, Eh, eh, fl-Ewropa, anke fil-każ ta' Charlie Hebdo hemm ukoll konnessjonijiet bejn gruppi ta' kriminalità u gruppi ta' terrorizmu. Għanna ħafna suspettat, persuni suspettati, għanna 625 investigazzjoni għaddejjin bħalissa minix etnajt li dawn kollha huma marbutin ma' terrorizmu ma' turikom eżattament f'liema stadju l-istati membri se kooperaw b'mod ħafna iktar intensiv permezz tal-istrutturi tal-Europol biex ikunu jistaw jiġġieldu din il-problema ta' armi eh, illegali fl-Europa. Ovvjament ukoll qegħdin nagħtu pjattaforma l-kooperazzjoni bejn il-Pulizija fl-Europa kollha mhux biss biex nappoġġaw l-investigazzjoni Franċiża imma wkoll biex nagħmlu salvagwardja tal-interessi Ewropej minħabba id-dimensjoni ċara li hemm fir-rigward ta' dawn l-attakki. Iċ-ċentru ta' koordinazzjoni u ta' pulizija ġewwa uh, Pariġi u fi Brussel issa wkoll għandna uffiċjal ġewwa l-Interpol. Minn dan kollu aħna identifikajna għad kbir ta' hits fi sistema tal-Europol li qed tagħti għad ta' ehm, tal-liż li għedin jidġu analizzati sewwa mill awtoritajiet franċiżi. Dawn juru kol indikazzjonijiet ta' rabtiet possibli bejn eh, terroristi suspettati u forum oħra ta' kriminalità. Aħna l-koll rajna fl-istampa eh, rapporti ta' konnessjonijiet, pal per eżempju pasaport Sirjan misru u dan x'jista' jfisser fir-rigward ta' konnessjoni ma' kriżi tal-immigrazzjoni jew inkella traffikar tal-persuni. U kmini wis għalina li nikkonfermaw din rabta mod pozittiv uh, jekk iġ vera jew le imma l-Europol qed tiffoka uh, fuq uh, li tiskopri dan bħalissa l-eskalazzjoni ta' teddida uh, kif ġa intqal eh, iżdiedet il-kooperazzjoni bejn bejn polizija ġewwa l-Ewropa u wkoll uh, eh, naraw ukoll il-laqa li ser issir għada Għana ser ikonna rwol u ser nisperaw li ser nixxilna nidentifikaw iktar mezzi ta' kif ir-rwol tal-Europol jistajati servizz aħjar lil um, biex nidġildu terrorizmu fl-Europa kolla. Aħna din nżidu l-kapaċitajiet tagħna kif qari s-surruta Eh, ġaddi ġeċis mill-Kunsill u wara l-atti terroristiċi fl-ewwel fil-bidu sena fl-ewwel ta' nar fl-2016 ser ikun hemm ċentru ġdid kontra terrorizmu dan ser ikollu iktar rizorsi ser jisaħħaħ il-kapaċitajiet tagħna fuq il-monitoraġġ tal-internet referral il-finanzjament tal terrorizmu l tracking tal-armi illegali u kol monitoraġġ tal-attivitajiet ehm, tal-ġelida barranin ser naddu għal livell konfidenzjali biex bekk ikun hemm uh, parti diskreta tagħha u tkun uh, riservata biss għall iskambju uh, ta' informazzjoni kontra terrorizmu nistennew li jkun hemm iktar miżuri eh, minnaħa tal-Ministri fil-Kunsill għada. Issa kif qal l-Ambasċatur Brown irridu eh, nżidu l-kapaċità tagħna eh, mod partikolari fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex naqsmu l-informazzjoni mod effettiv u niġieldu dan it-teddida ta' terrorizmu din hija xi ħaġa komplessa u hija mm, fuqat ta' pajjiżi hemm qatt ta' suspettati Eh, hija uh, marbuta wkoll bejn terrorizmu u reati seri f'ħafna pajjiżi. U għal daqsant li nagħmlu intelligenza eh, intelligenza effiċenti fl-Unjoni Ewropea kollha hija xi ħaġa importanti ħafna u spiss ikun hemm differenza fl-identifikar uh, ta' e- e- u importanti li azzjoni terroristika uh, tiġi identifikata fil-ħin. Hemm ukoll kwistjonijiet ta' PNR u koll l-ottimazzjoni tal-Schengen Information System u wkoll eh, l-użu ta' sistemi kontra terrorizmu tal-Europol u databases oħrajn. Il-kwistjoni ewlenija hija l-interkonnettività. U kif eh, l-informazzjoni Ewropea qalet eh, li hemm possibilità ta' framework ta' sim ta' formazzjoni minħabba il-livell li ta' sistema li għanna u kol biex namlu eh, protezzjonijiet u salvagwardji f'Dominju Ewropew. Huwa diffiċli u komplikat li torganizza b'mod eh, effiċenti u proporzjonat xi ħaġa ta' dinti biex nassiguraw li konna sistema rilevanti u meħtieġa u li tagħti prestazzjoni mill-aħjar. il prijorità tagħna tal-Ewropol fl-aħħar snin fil-qasam tal-kontra terrorizmu kienet li tipprova timmotiva l-autoritajiet nazjonali biex jaqsmu id-data tagħhom permezz tal-Europol bħala ħab uh, uh, ta' informazzjoni ċentrali. Mhux biss fi rigward ta' investigazzjoni high profile biċċara tisir minn Franza bħalissa ma' wkoll fuq bażi sistematika u regolari bħala prevenzjoni. Aħna rajna titjib fl-aħħar uh, sentejn imma għadna mhux fuq livell tajjeb kif qal is-solute. Natikom eżempju Mm, vjaġġaturi li identifikaw u jitraċċaw il-moviment ta' persuni suspettati eh, bejn is-Sirja u l-Iraq. Eh, dan palissa jinkludi xi għaxar telef suspettat. Minn tħul li sar eh, mill-Istati Membri u l-Insieba tan Internazzjonali u din iċ-ċifra iktar minn irdupjat fl-aħħar xhur, 12 xahar u din hija xaġa pożittiva 10.000 minnom biss jistaw jieġu eh, konfermati li na bħala ehm, Ġeleta barranin foreign fighters konfermati. Il-bqija huma biss suspettati. Għal stant aħna huma biss eh, 2000 isem li għanna, pero il-suspett ġenerali tagħna huwa li hemm 5000 persuna Ewropea li vjaġġat ġewwa s-Sirja. 50% ta' tħul tagħna ġejbis minn ħames stati membra u wieħed mill-partners internazzjonali tagħna u għal sant lanqas ma hemm użu ehm, l-istess minn naħa tal-istati membri kollha irridu naħdmu iktar ma' servizzi rilevanti u il-ċentru ġdid kontra terrorizmu ser iwassal għal pjattaforma ġdida biex uh, dawn l-uffiċjali naqdu fl-imkien taħt uh, saqaf wieħed Aħna ser niddiskutu għada u kol eh, l-użu sistematiku tal-Schengen eh, Information System u kif jista jisir laħjar użu minnu minna ħata l-istati membri. Rridu nsibu kol eh, laħjar mod ta' kif namlu cross-checking ta' data bejn il-Schengen Information System u il-databases tal europa Di l-Europol ukoll għandha rwol fil-frontier esterna mal greċja u l-Italja wkoll qed nisplaw mezzi mal-Kummissjoni u l-Istati Membri biex nappoġġaw uh, screening ta' sigurtà u miżuri uh, iktar sensitivi fuq il-frontieri. U fl-aħħar jiena nixtieq nirringrazzja li Sur Ties Demera u kol dan il-Kumitat għall-involviment kostruttiv fil-proċess lejn trialogi Ewropej. Jina smajt bil reqqa il-kliem tiegħu dwar l-urġenza u l-bżonn li hemm biex dan jiġi finalizzat malar kem kemm jista' jkun. Ovvjament huwa importanti li naslu għal test li huwa konsistenti mal-bżonnijiet li qed jingħataw issa lil Europol biex niġġieldu l-terrorizmu tal-Istati membri u nipproteġu ċ-ċittadini mit-tedida ta' terrorizmu malajr kemm jista' jkun mod partikolari wara li semmejna l-bżonn li konna bażi legali tal-Internet Referral Unit. Grazzi, Signora President. Thank you very much. Grazzi. Sir Wainwright. Grazzi tal-informazzjoni kollha li tajtna, issa kollegi ser nibdew id-diskussjoni tagħna. Għanna iktar minn 14 il-membru li jixtiequ jitkellmu u għal daqstant ser nisma lil dawk li edin fuq il-lista u batna la il-lista li xingena mux ser nispiċċaw il-diskussjoni tagħna dal-ħodu. Għanna l-koordinaturi, Sr. Holmajer, Sargentini, Sr. Ehm, Ferrara, Umbat għanna Sur Coelho, Sur Lopez Aguiar, Sinjura Levodalo, Sinjura Guillon, Sr. Gomez, Sr. Vergia, Lauristin, Wimberg, Albrecht, Mello, Waldenholzer, Jurek, dak kollox. Nela il-lista. ikiġobkom zommu ma żewġ minuti biss għaliex inkella mhux ser nispiċċaw u mhux ser nisimgħu ir-risposti minnaħa tal-mistiedna tagħna. Il-koordinaturi l-ewwel is-Sinjura Holmeyer. Signor President, jidispieċini ma zomx mal-ħin, pero nistin semmi xi ftit punti l-ewwel net nisprimi s-simpatija tiegħi lejn il-familji nasib li huwa importanti ħafna. Li nagħmlu dan fil-kumitat tagħna jien nixtieq nuri l-gratitudni tiegħi rispett lejn is-sigurtà l-forzi ta' sigurtà ta' Franza għal mod perikolus li kienu qed jgħatmu fih dan l ħarġanet. Pala sigurtà rappreżentata miċċer tal-Kumitat nixtiequ nikdu ċarli Circus nof biex nuru l-rispett eh, u solidarjetà tagħna u nuru li aħna fil-fatt qed nimxu l-qudiem din nittrattaw din il-kwistjoni l-kol flimkien dan huwa messaġġ importanti mbagħad nagħmel talba lill ambaxxatur li ser ikun hemm il-laqa tal-ġustizja u l-affarijiet ehm, interni estraordinarja nhar il-ġimgħa u naħseb li l-kol flimkien forsi jistaw jirrapportawna nar it-tnejn jew jekk le tnejn wara jidunna dwar il-konklużjonijiet, jidunna li bħala kumitat aħna nistaw naġixxu malajr kem jista' jkun niddiskutu um, messaġġi hemm ħafna miżuri li jna nitkellmu fuqhom miex ehm, xi ħaġa li rridu nagħmlu ehm, daqshekk malajr. Forsi hemm xi punti oħrajn li rridu ninkludu li rridu niddiskutu bejnietna u forsi l-istess ħaġa eh, tapplika għal PNR. M'għandniex għal xiex nagħmlu kollox millu malada illa nitkellmu eh, għal ħafna snin, però rridu naraw eżattament s sibijiet tal-Kunsill u tal-Istati Membri. U x'qed jiġi ppjanat. Meta smajt xqali sur Wainwright u x'qed isir brabta mal-terrorizmu, forsi jenna bħala komitat jista jisir uh, rapport uffiċjali mill-PPE. Però tajjeb li niddiskutu sistema ta' s sikurtaġa ġewwa l-Unjoni Europea fil-futur biex bekk fuq bażi regolari forsi fismieħ din ġaġa wkoll proposta konkreta, naħseb li għandna bħala kumitat fl-aħħar kwarta għandna nisimgħu x'qed jiġi fl-istati membri ma mhux biżejjed sur Kielar kollegi oħrajn għalu għet jissuġġerixu li l-Istati membri jużu servizzi brabta ma l-Europol u l-autoritajiet tas sigurta minnaħat tal-Istati membri forsi dawg minn Franza per eżempju jistaw jirrapportaw. Ġermania eh, ġiet mill-Uta Renjunit u kol, u bħala komitat nasab li għanna nishtiq nkunu nafu xiftit iktar dwar is-situazzjoni speċifika. Għaliex, forsi aħna nkunu distanti wis minn dak li qed iseħħ ma jkunx biżejjed informazzjoni u naħseb li huwa meħtieġ li jina l ta' ħin għal dawn l-affarijiet. Ħin allokat speċifikament għal dan fejn ikon informazzjoni konkreta fejn hemm noqqasijiet fis-sigurtà x'inhuma l-perikli xinu maruf. U naħseb li li nitalmu iktar ifisser li nkunu nistaw nieħdu deċiżjonijiet aħjar bħala komitat dwar xirridu nippjanaw fil-rigward tal-leġizlazzjoni. Umbagħad, punti uħar li naħseb li huwa importanti ħafna u naħseb li ma tantx nafu dwaru huwa sa li ma stadju it-terroristi jużaw sistemi li jistaw jiddefenduhom minn attakki. Nina xaġa li xtaqt impoġġi fuq l-agenda l-lum. Naħseb li direttiva tal-PNR imma wkoll dik tal-Europol u l-kwistjoni tal-protezzjoni tad-data dawn huma kwistjonijiet li għandhom jiġu diskussi malajr kemm jista' jkun fir-rigward ta' regolamentazzjonijiet, direttivi biex hekk nkunu nistgħu nagħmlu iktar progress. Rridu nidħlu diskussjoni strutturata Din hija talba tal-Kummissjoni ejjew nagħmlu dan malajr kemm jista' jkun biex bekk nassiguraw li dan ix-xogħol jimxi il qudiem Sur uh, Brown u sur Rute iridu jitilqu għal koreper għal daqstant naddu għal koordinaturi wara l-koordinaturi nitolbuhom jirrispondu u mbagħad inkomplu bl-interventi ta' kollegi oħrajn. Eh, signora Ernst. Signora Verġati titkellem fisem il-grupp tagħna u jiena ma tlabx li nitkellem. Aħna kif deċidejna fil-grupp tagħna. Merci, Madame la, la Présidente. Grazie, Signora President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lil kulħadd għas solidarjetà li eh, rajna. Aħna qed eh, inħossu daw l-emozjonijiet u fl-istessin irridu naħsbu fil-vitmi familji tagħhom nirringrazzja lil daw kollha li għenu il-ġimgħa u s-sibt. il ġimgħa u s sibt qed naħseb dwar il-forzi tal-pulizija, in-nies fil-qasam tal-kura tas-saħħa li għamlu xogħol eċċellenti matul il-tmim il-ġimgħa salvaw ħajjiet u għadhom qegħdin jagħmlu dan. Huwa normali li gvern jirreaġixxi għal urrur ta' dan it-tip ta' nhar il-ġimgħa iż-żaza minn ħafna nazzjonalitajiet differenti eh, ġew mill-quta intlaqtu ehm, nis Franċiżi ma wkoll nies Ewropej oħrajn u anka nies mhux Ewropej. L-attakk eh, kien ġewwa Pariġi imma attakkaw Bejrut kważi fl-istess ħin kien hemm attakki oħrajn ukoll il- eh, l-aeroplan russu ġewwa l-Eġittu Kien hemm attakki oħrajn qabel dan. Jien għandi ċerta età u nista' niftakar attakki ġewwa Pariġi fit-tmeninijiet u fid-disajnijiet imma wkoll f'Madrid u f'Londra. Dawn kienu attakki eh, bla doċ fejn attakkaw eh, il-trasport uh, pubbliku in-nies qed jibżawa normali, kulħadd għandu dritt tas sigurtà. U nafu li eh, riskju ta' xejn ma' jeżistix. Għalla sant Iva, irridu ġildu terrorizmu, irridu nassiguraw in-nies, qed għandna nipproteġu lin-nies. Imma jiena kont mill-quta mill-atmosfera li kien hemm ġewwa Franza u f'Pariġi. kienet differenti mill-klima li kien hemm wara l-attak ta' Charlie Hebdo. Affarijiet kienu differenti wara nar il-ġimgħa. Ħafna nies qed jgħidu rridu nkomplu bil-ħajja normali tagħna, m'għandniex nuru il-paniku tagħna l-biża' tagħna għaliex dak ifisser li nkunu qegħdin inċedu għat-terroristi. U kol eh, il-bira flasġija ġawa Molenbeek kienem grupp ta' nies li l-taqaw. Din attitudni eh, tajba b'saħħita. U għalda stanti rridu nżommu r-raġuni tagħna u niftakru il-prinċipji fundamentali li dejjem mexxewna f'dan il-kumitat dan huwa il-prinċipju tal-proporzjonalità. Inkella ser nimminaw il-libertajiet eh, bażiċi u se nagħmel ta' kummenti. M'għandniex inħawdu miżuri ta' emerġenza. ħafna minn dawn eh, il-kriminali kienu franċiżi u bħal fjannar din kienet kwistjoni ta' koordinazzjoni nazzjonali u internazzjonali li eh, tajmet fi Franza, il-terroristi qasmu bejn il-frontiera mm, il-frontiera bejn il-Belġu u Franza u ma ġew imwafqa eh, imma ma ġewx arrestati. Eh, issa tkellimna dwar il-PNR. Allulna li dan jista' li turisti jivvjaġġaw. Imma mbagħad miżuri li kellhom jgħinu lin nies biex jivvjaġġaw jiċċaqalqu ġiet intużata kontra l-immigranti bl-iskuża li qed niġġieldu t-terrorizmu. Naħseb li l-problema ewlenija hija li aħna nabżon ta' riżorsi umani. Din um, rajna f'Pariġi. Eh, hemm ukoll inkwid dwar ir-riskju sistematiku bejn il-ġida kontra terrorizmu u l-immigrazzjoni. Jiena nixtieq infakkarkom li eh, r refugġati Sirjani huma l-vitmi eh, ewlenin tal-IS. U jiena ser nala billi nikwota lil Benjamin Franklin nies li huma lesti li jċedu xi ftit ta' sigurtà l-iktar l-tifsit ta' libertà li ktar sigurta eh, jispiċċaw ma jkollom xejn u tilfu kollox. Għal daqstant naħseb li għandna niftakru dan dan għandu jkun il-motto tagħna għandna nkunu eh, raġunevoli għaliex inkella ser inċedu u naqgħu fidejn eh, l-IS. Issa naddu għal kelima li mis li se titkellem fuq eh, fisem uh, soċjalisti e demokratiċi ngħidilkom li l-koordinaturi se nippermettilhom jitkellmu meta tieħdu l-ħin tal-kollegi tagħkom għaliex aħna għandna limitu ta' ħin fl-aħħar ta' din il-laqa. Very much. Eh, and, grazzi. Jina, xtaqt najt illi Is-sitwazzjoni ta' Nar il-ġimgħa bidlet ħafna mill-kuntest tal-ħidma tagħna. Minna ħal-oħra aħna kollha nifmu li dawn l-isforzi konċentrati qegħdin issaħħu l-istituzzjonijiet Ewropej li rigwardaw is-sigurtà intelligence u dawn huma kwistjonijiet urġenti ħafna fl-istess ħin u aħna napoġġawha u fl-istess ħin irridu nifmu illi miex kwistjoni biss ta' attakk terroristiku pala parti minn assoċjazzjoni, organizzazzjoni terroristika fid-dinja. Dawn huma attivitajiet ta' dan l-istat autodikjarat ta' Daesh illi bħalissa qed isir l-iktar għadu importanti mhux biss għal Franza. Franza huwa post simboliku Eh, għaxuwa fih il-valuri Ewropej, imma l-attak huwa kontra l-Unjoni Ewropea u kontra l-valuri Ewropej. U, u, u f'dan il-komitat dawn huma l-valuri li aħna rridu niproteġġu l-ewwel net dawn huma valuri ta' ugwaljanza eh, drittijiet tal-bniedem, eċetera. Jiena naqbel ma' Sinjora Verġja fuq din il- reazzjoni speċifika tan-nies fi Franza illi jifmu perfettament qed nirriskjaw aħna huma l-libertajiet, il-stil ta' ħajja, l-valuri din hija s-sigurtà li tingħata bil-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem għal kulħadd. U aħna nifmu li għanna bżon tal-bilanċ bejn is-sikurtà u dawn il-valuri. Dan din hija rikta ħaġa diffiċli f'din il-ġlida kontra Daesh. U t-tieni ħaġa, dan li qed jemerġi b'mod ċar hawnhekk huwa illi l-punt l-iktar għaddajef u għal-kooperazzjoni bejn l-istati membri. Il-Franza għamlet appell għas-Solidarjetà u aħna lesti natuha din is-solidarietà. Però x'inhu ma l-mezzi konkreti jekk aħna rajna mill-Europol li ħamsa biss u l membri eh, stati membri li ħadu responsabilità li jaqsmu l-informazzjoni. Għal daqstant il-problema hija illi l-atti konsolidati orizzontalment bejn l-istati membri hija l-iktar ħaġa diffiċli. F'dan il-kontest nixtieq nisħaw għax jiena rapporter fuq id-direttiva li d-direttiva hija mezz wieħed biex ikonna regoli komuni iktar ċari li ma jeżistux illum fil-inforzar tal-liġi ma l-istati membri kollha biex naqsmu l-informazzjoni, biex namlu sforzi konġunti biex nejnu xuxin bejn l-istati membri u l-Europol, eccetera, rridu kompru diskutu din is-sitwazzjoni li eh, f'kuntest ġdid il-valuri huma l-istess u anki il-problemi huma l-istess. Grazzi. Sargentini. Grazie. President. Waħda mill-kellima għalet illi l-proposti illi saru wara il-ċali hebdo għadhom ma ġewx eh, imwetqa, għadhom ma ġewx implementata, implementati. U dina hija għal dawk il-proposti li napoġġa u hija ħaġa eh, li tħassibni. Però hemm ħaġa illi aħna irridu nagħmlu wara ċali hebdo. il network ta' antiradikalizzazzjoni. Il-Kummissjoni kella ke bżon ta' disa xhur biex tiddeċidi li ma' organizzazzjoni se, se, se tieħu responsabilità ta' din l-attività u ma kellix flus għal ftit xhur. U x'tamel din il network ta' radicalization awareness taħdem mal nis li qegħdin fil-ħabs, nis li jaħdmu maż għallima, e-, e-, pulizija, biex jaraw jekk eh, hemm xi ħadd li sar radikalizzat u jippruvaw jagħmlu narrativa eh, kontra biex jiżguraw illi eh, n-nies jimxu kontra radikalizzazzjoni. Din hija ħaġa importanti għax issa rajna bl-attakki attakki eh, ta' Parigi rajna li dawnu ma' nis bil-passaport Ewropew illi ġew mrawmin fl-Europa, ġew radikalizzati fl-Europa u marru l-iskola unek, għal daqstant deradikalizzazzjoni għal sir unek u kollu, kara ma rnexxinix namlu eh, deradikalizzazzjoni mal-Europa kollha, allora se jkun ħafna iktar minn dawn il-problemi. Jena naqbel ma' direttor tal-Europol illi l-iskambju ta' informazzjoni bejn Is-sigurtà mm, ta', ta pajjiżi membri u organizzazzjoni ta' sigurtà u pulizija hija kruċjali Blattak fuq il-mużew eh, eh tal-luta unek il-ġimma sena li eh, għaddit, rajna illi l-aġenziji tal-Franza u tal-Germania jekkienu jafu dan il-persuna, pero ħatma għal l-Belġani, u issa sirna nafu koll l-Belġani kienu jafu iktar mill polizija ta' Pariġi però ma għalu xejn l Franċiżi. Nistgħu nitkellmu fuq il-PNR u fuq il-database, però rridu nitkellmu fuq il fakt li l aġenzija ta' Sikurtà eh, tagħna jħobbu jirċevu l-informazzjoni ma mhux jgħaddu għal il membri stati membri oħrajn. U jekk ma nalbux din il-problema ma maħniex se nagħmlu pass il qudiem Irridu eh, namlu din il-problema ta' deradikalizzazzjoni fuq il eh, polizija fit-territorju u rridu naħdmu iktar fuq id-deradikalizzazzjoni mhux fuq il-ġbir tad-dejta li mhux se jwasalna mkien. Grazzi. Tondura ah, fisem il-liberal. Saħafna, Signor President. Ovvjament, l ispanjol il koll niftakru, forsi aħjar, minn eh, Ewropej oħra, tentattiv ta' Bombaj għaliex kien hemm Spanjola mek li salvat fil fatt. U l-parallelizmu u il-mod kif skala il-periklu ta' dana li għexna hija xi ħaġa li aħna għexnija b'mod intensiv ħafna. Issa dak li ġara irrid wassalna sabiex aħna nkunu f'pożizzjoni li nużaw l-strumenti kollha dispożizzjoni tagħna, ma meta nitkellmu dwar l-importanti dwar l-urġenti jridu nżommu f'moħħna illi minn banda Europol għandu bżonn l-istrumenti kollha li għandhom bżonn l-istati membri jrid ikollhom irida politika li jkooperaw b'mod ħafna aktar intensiv milli għamlu sa issa u illi din hija ħaġa fundamentali u fundamentali wkoll ix-xogħol ta' prevenzjoni. Pulizija ma jistawx Eh, waqfu din il-mewġa tal-fanatizmu weħedhom għalhekk għandhom bżonn tal-istrumenti kollha disponibbli b'mod demokratiku ovvjament imma ma nistawx eh, nwafqu din il-kwistjoni mill għalati għalhekk hemm bżonn ta' iktar fondi u hemm bżonn ukoll ta' iktar rida politika Ewropol jeħtieġ l-appoġġ tagħna hemm bżonn ta' l-appoċ tani tana u liberali ek ħajkun għadin jamlu, ħajkun għadin jatu l-appoċ tana. U għana mela ċara dina ġdinija ta' dida fuq level li tiġa kellna. U għadin l-lum ġata mnejġu l-istess situazzjoni ta' eh, Mumbai fl-2012. Ferrara. Signora Ferrara, grazie President, jina u kol nesprim fissam il-grupp il dispjaċir tiegħi għal-vittmi ta' Pariġi. U smajna il-rappresentant tal-presidenza tal-Kunsil fuq il-laqa li nare għada. U nishtiq insaqsi xie x'jaħseb hu x'inha opinjoni tijaw fuq il fat li nagħmlu embargo fuq il-beħ tal- eh, armi tan-nar minnaħa tal-Istati membri. Eh, tkellem u fuq leġislazzjoni biex inkunu nistaw eh, n-verifikaw il-regolarità tal-possess tal-armi, però għax ma' aħna namlu proibizjoni tal-beħ ta' dawn l-armi għaliex ma niprovawx aħna għom dawn il-problemi mill taħħom. tagħhom. Għaliex niprovaw nwaqfu l-problemi wara li jsiru u ma nwaqfuhomx mill-bidunet. Irridu namlu, irridu nitolbu embargo eh, tal-bejħ tal-armi minn eh, minnaħa tal-Europa, un bat narawx se jirrispondu anki l-Istati membri. Un bat fuq dak li għandu xaqsam ma l-iskambju tal-informazzjoni illi kullħat tara fil-li kien falliment, o jo forse nistaw najdu li ma kienx effiċenti bizzejiet, ġew identifikati uh, fatturi komuni ta' riskju, però ma nifmux xinum l-intervenzjonijiet li saru wara. Jena et nitolbu da b'sinċerità, mux b'idea ta' polemika, għalix ma ħadimx dan is-sistema ta' skambju ta' informazzjoni, għax memx rida minnaħat tal-Istati membri hija kwestjoni eh, eh, li hemm nuqqas ta' kooperazzjoni għax huma m'għandhomx fiduċa fil-Istat membru lieħor biex jagħtu eh, ċerti informazzjonijiet jew għaliex is-sistema kif inhu infassal ma jaħdimx. Bla dubju hemm xi ħaġa fis-sistema li qed iwaqqaf it-ħaddim tiegħu u biex ma jkunux jistaw jintużaw lanqas l-informazzjoni li jiġu rċevuti u biex u ma jkunux jistaw jisiru l-intervenzjonijiet. Mbagħad l-intensifikazzjoni tal-kontrolli tal-verifiki fil-frontiera u anki eh, fuq il eh, fuq il eh, kontrabandu tan-nies il-frontieri esterni rridu namlu iktar Eh, kontrolli anki minn Schengen. Hemm ħafna kummenti x'namlu, hemm eh, il-fatt li hemm eh, toroq ta' aċċess, il-fatt li ħafna nies jistgħu jidħlu fl-Ewropa b'mod illegali. Daw trafikanti ta' nies irridu inwaqfuhom u fl-istess ħin eh, nkunu qegħdin waqfuhom fil-bidu tagħhom u anki rabta possibbli bejn dawn it-traffikanti u terrorizmu u anki dan jista' jiżi imġielet bl-istess mod. Jina xtaq nitlob l-Komissjoni x'jista' jsir eh, fuq dan għax ma waslet lebda risposta anki jekk ma kien hemm lebda Eh, azzjoni wara li kien hemm anki l-possibilità eh, fil-klim ta' Sur Timmermans li għana niftħu l-bibin tal-Europa u l-possibilità li niftħu l-aċċess tal-Europa. Il-Kommissjoni Ewropea edha eh, taħseb fuq proposta fuq din għax anki l-lum waslet proposta għal bidla ta' Dublin però hija riguarda il-miżuri permanenti ta' relocation. Signora Maier. President, nishtiq nibda l-ewwel net billi nesprimi kondoljanzi għal membri tal-familji tal-vitmi. Jiena irrabjata għaliex diġà kien hemm vitmi innoċenti, persuni illi kellhom iħalsu bil-ħajja tagħhom u l-Europa kollha hawnhekk hija voluta. l-Istat Islamiku m'għandu xejn jaqsam mal-Islam. Dawn huma persuni żgħażagħ e, forsi bla xogħol li kellhom tfulija żbaljata u li mbagħad daħlu vittmi tal-ISIS u daħlu fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea hija qrib il-vittmi però fl-istess ħin il-frontieri tagħna seta' kienu miftuħin u qed jaslu terroristi potenziali. U fl-istess ħin terroristi edin jivjaġġaw mbagħad b'libertà fix-Schengen. U jiena nistaqsi x'qegħdin tagħmlu kemm iktar vittmi innoċenti rid ikollna eh, qabel ma nieħdu passi. Din hija sikurtà tal-pajjiżi Ewropej, sikurtà ta' ċittadini li jintkom suppost qegħdin tirrappreżentaw. Aħna nitkellmu hawnhekk fuq miżuri li għandhom jiġu adottati, jien għandi tnejn ġewx proposti l-pajjiżi Ewropej għandhom jidde-izlamizzaw li l-om infusom u jgħalqu il-frontieri nazjonali. Essa nisimaw minnat il-ospiti tana u nati li sur Wainwright fl ħar U l nibdew nibdew bl ambasġatur Brown. Grazzi ħafna. Nisti, nista nirrispondi għal mistoqsijiet li s-Njura Holmajer najdu li aħna nistaw dejjem natu raġunament. Il-ministru ma jġiex imma niġijien imma il-president il tal-komitat ġi mistiden għal ikla tal-għada għal-ministri fuq il-PNR jina najt illi huwa Aber Eilish illi konna l net ftejim fuq il-PNR u anki għanna farit oħra li mu marbutin maħom, pero il-Parlament għamel pakket u il-Sinjera Lauristein anki dat kelmet fuqu u importanti illi dan il-pakket namluħ. Dina miex l-ambizjoni tal-presidenza. Imma fi situazzjoni attuali hija ta' importanza prioritarja illi ikkolna xaħġa x'nippreżentaw għal l-opinjoni pubblika u niżgurawhom ukoll illi l-Ewropa hija attiva fuq dawn il-problemi. Għanna ħafna laqat fuq il-parti eh, operativi, kozi, kienem laqat għal kozi dal-aħar, u kienem anki laqat fi Brussel minnaħat tal-autoritajiet responsabli tal-ensegnament ta' servizzi ta' sikurezza biex jiskambjaw l-informazzjoni. Imma dawn huma kuntatti li jeżistu u li attualment qegħdin jaħdmu U dak li għalet il-Sinjora Verġja, u veru, dak li għalet i, pero aħna rridu niprotteġu l-istat ta' dritt, imma l-terroristi attakaw l-istat ta' dritt. U attakawa, għadkaħ, mod brutali u inuman. U anki għawnek, irridu nħarsu lejn, irridu nikonsideraw il-proporzjonalità fir risposta tagħna. U forsi xie affarijiet li sqaret Signora sinjora Lauristen illi kunem bilanċ neċessarju bejn il-valuri, il-libertà u s-sikurtà, iva, dinja ħaġa importanti ħafna. U dinja ħaġa li anki eh, kellim oħra għalu aħna għalina importanti ħafna di u nipraw nizgurawa. U anki inti li inti l-inizjattiva tiegħek li inti rapporter tagħha. Is-Sinjora Sargentini ngħidilha illi fuq id-deradikalizzazzjoni aħna se jkollna konklużjonijiet tal-Kunsill fuq dan fil laqam ministerjali ta'da u u għalek u koll li sinjura umbat pagużur tundwa naqbel ma dak li qalet. Huwa stqarja politika però naqbel mal-kontenut. Signora Ferrara, embargo fuq il-beħ tal-armi hija e ħaġa diffiċli, ħaġa forsi għaddak minwis, imma fuq l-iskambju ta' informazzjoni iva, bla dubju anki fl-aħjar sistema ta' skabju ta' informazzjoni dejjem se jkun hemm momenti fejn eh, ma, ma jkunux effiċenti biżejjed. Għalda stant ħafna informazzjoni ġiet maqsuma aħna nafu li ħafna attakki ġew imwaqfa mill eh, iskambju ta' informazzjoni. Nafu li hemm ħafna xi jsir, għatu dinja waħda mill-ħidmiet importanti tagħna tal-prioritajiet tal prioritajiet għal laqa ministerjali ta' għada illi nżidu u nobligaw is-servizzi tal-istati membri biex jikoperaw u jiskambjaw l-informazzjoni. Umbat fuq il-migrazzjoni legali, aħna dana ma insejniex, kena laqa din il ġema ma anki ma riċerkaturi studenti u se nitkellmu fuq il migrazjoni legali, aħna edin naħdmu fuqa, se nkomplu naħdmu fuqa. Għal daqstant nirringrazzja u fuq il-kwistjoni tal-kontroll tal-frontilju iktar ħaġa fidejn Istur right. Issa l ambasad il-sur Ruite. Grazzi. President, jinsa nitkellem fil-qosor u mux se nirrepeti ħafna mir risposti illi kien qed jagħti l ambasatur Brown. Jiena mal-Parlament naħseb li għandna opinjonijiet pjuttost simili bejn il kunsill Kommissjoni u Parlament. Li Signora Holmar najdula l-Komissarju Avramopoulos huwa dejjem lest biex jagħtikom debriefing jekk ma jistax jiġi jiena disponibbli. Jiena nilqa' wkoll l-appell tiegħek fuq il-personal, anki ta' personal, u fuq il-sistemi ta' encryption. Il-punt tiegħek huwa punt diffiċli għaliex huwa veru illi anki di se niddiskutuha fil-forum tal-internet mal-kumpaniji tal-internet irridu nsibu bilanċ fuq dak li għandu xjaqsam ma' libertà ta' espressjoni u aċċess għall-informazzjoni. kien hemm xi interruzzjoni. Fu dak li għandu x'għasam ma' Sinjora Verġija naqbel miegħek u rajt rajtu intkom f'dawn l-aħħar xhur anke minn naħa tal-Kummissjoni illi aħna ma reaġajniex paniku imma kellna reazzjoni miżurata. Imma ukoll għatil mod ċari li ħafna proposta ilhom, ħafna proposti ilhom prezenti u dina miex reazzjoni ta' paniku, imma waħda kontrollata u proporzjonali għas situazzjoni. Anki jekk naqbel u kol ma' Signora Lauritsen, il-kontest huwa verament differenti, inbidel il-kontest, u rridu naraw fil-ġimat li ġejjin jekk il appell tal-gvern Franċiż fuq l-attivazzjoni tal-artikolu 42.7 u miex verament qed f f'sitwazzjoni kompletament differenti. Fuq il-network ran, il-Sinjora Sargentini, ma damux laqas nofs ta' ġurnata fl-uffiċu tiegħi, irid niċċekkja dak li niverifika dak li ġara. Imma jiena kuntent illi eh, ċentru ta' eccellenza jeżisti, eh, però rrit namel verifika fuq dak li ġara. Fuq il-kollegi l-oħrajn, l-ambasġatur Brown ta' risposti xirqa, imma ħaġa jena li nisħaq fuq hija illi issa attualment aħna qegħdin naħdmu fil affas tal-kriżi ta' migrazzjoni fil-sistema Schengen operativ, per rridu noqogħdu attenti ħafna illi man ma niddubitawx fuq Schengen, ma niminawx Schengen u għahda mid-diskussjoni li se jkollna fil-ġranet u l ġimat li ġejjin u anki minada l qoddim bejn il-Ministri tal-Intern u kif niżguraw illi nistgħu nżommu Schengen u li jiġi konsiderat me ċittadini Ewropej bħala sistema li taħdem. Forsi rridu nbidlu xi ħaġa, waħda hija il-proposta li qegħdin namlu fuq dak li għandu x'jaqsam mal-Gwardji tal-Frontiera Ewropej illi eh, se toħroġ f'Diċembru. Grazzi. Grazzi lilkom it tnejn aħna kontenti li intkom stajtu tiġu u nifmu li intkom tridu tilir u issa se nkomplu issa id-diskussjoni T'ana Umbat aħna l-est, kontenti li Sur Wainwright jista' jibqgħu jirrispondi umbat il-mistoqsijiet kollha. Grazzi. So colleagues, as I enlisted the names, we have a long list. Kifat għanna lista twila ħafna. Irridu nagħmlu nerġaw nerġaw infaslu la għatana, li suppost ġa waqqafna. Jena nitlobkom titkelmu. Eh, għal minuta waħda jew l-iktar tnejn u se nkun iktar rigoruża milli kont mal-koordinaturi. Mal, mal Jekk xi ħadd jaqbes il-ħin se naħdilhom il-mikrofonu. Sur Koelio. Grazzi. Jena. nifhem li hemm problemi bil-koreper eh, u jiddispjaċini li ma nistawx nitkellmu mal-Kummissjoni u mal kunsel Nirringrazzja tal istqarja tiegħu Eh, nafuri dan u attak fuq il-valori tagħna u jiena mħasseb li hemm nies oħra li se jippruvaw japprofittaw mill dak li ġara u jippruvaw jiġġieldu kontra l-valuri. Jiena propju mħasseb fuq żewġ affarijiet. Ir-rabta żbaljata bejn ir-rifuġati u l-attakki ta' terroristi. U hemm e, il-nis li għandhom proposti demagogiċi li qed jagħmlu da u ġlida kontra Schengen u u li ndajfu l-proġett Ewropew. Jena nishtiq nitkellem fuq żewġ affarijiet fuq il-frontier interni jena nifhem illi huwa dritt tal-istati membri jek, li jek għandhom bżonn jintroduċu il-kontrolli fil-frontara. Ma din mhix soluzzjoni, hija rimedju temporaneu. U tini punt għanna bżon ta' iktar skambju ta' informazzjoni bejn il-politika nazjonali u l-Europol u l-servizzi ta' intelligence. Għanna bżon ta' iktar Europa Din hija lezzjoni li nistgħu nitalmu minn dawn l-avvenimenti. Kull pajjiż waħdu u aktar dajef u flimkien aħna iktar b'saħħitna. Imma nafu fuq il-frontieri aħna nistgħu nużaw il-libertà ta' ċaqliq illi jekk aħna nagħmlu ġestjoni tajba. irridu niftakru il foreign fighters jistaw jirreżistu l-arrest irridu nagħtu iktar rizorsi għal frontieri esterni. U fl-aħħar il-Kummissjoni għandha tapplika b'qawwa il-Schengen eh, eh, Information System il-ġdid. Hemm problemi fil- eh, frontieri esterni illi irridu jiġu trattati biex nirsolvu problemi. U bla dubju ma nistawx nippermettu illi e Schengen ikun konsiderat bħal ħaġa illi e ninsew Għanna bżon tal-libertà tal-moviment, però eh, irridu namlu b'sikurezza. Sur Koleria, grazzi. E sur Lopez Aguiar. Grazzi, President. Anki jena nishtiq nirringrazzja l-Sur Wainwright tal-li <laughs> baħa unnek u tamel differenza. Eh, meta nqabluħ ma' rappresentant il-Konsil tal-Kommissjoni. U l-mistoqsija tiegħi fuq il-potenzjal tal-Europol biex eh, titratta il-twelit eh, tal-servizz eh, ta' intelligence Ewropew illi ma jeżistix. E, ewa per eżenti fil-trattati hemm ħafna kapitoli li riguarda il-politika ta' sigurtà, ta' difiża, il-ġestjoni integrata tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea huma għandhom kollox jaqsmu ma' il-punt partikolari, ċoħe il-potenzjal illi noħolqu unità ta' intelligence Ewropea. Jiena nixtieq inkun naf x'inhija l-opinjoni ta', ta Sur Wainwright fuq il, il fuq il-performance ta' sit sen illi għed tiġbor informazzjoni illi għad dispożizzjon ta' ċerti analisti imma fuq bazi volontarja u b'mod bilaterali minna tal-Istati membri. Ma nistawx aħna nibnawx FBI Ewropea biex dawn l-episodi li ħarbu mill-attakki li saru f'Pariġi jiġu mwaqfa mill-Polizija franċiza li eh, però ma ġewx imwaqfa ma dawk eh, il-Belġani bil-konklużjoni illi kienu għedin ifittxu propju fost post fejn jinħbew fil-belt fil tagħhom li Brussel u hemm aħna f'dawn iż-żmien konna konċentrati biex nuru solidarjetà, simpatija eh, mal-vittmi, però irridu naħdmu anki politikament fuq il-riski politiċi li għanna qoddimna għall-Unjoni Ewropea u dawk li rridu jkomplu bl-Europa u jridu jmorru lura lejn politika nazjonali. U din hija kwestjoni tal-intelligence, tal-intelligence, Illi eh, din hija parti mir responsabilità tal-Aġenzija tal-Europol. President, Grazie, signor President. Wara l-attakki xar li jabdu, Kien hemm bżonn ta' tweġiba Ewropea sabiex niġġieldu l-ISIS kullum kien fil-Van fl-Afrika, fl-Ewropa, jkun fejn ikun rridu, aħna nindirizzaw is-sors ta' dawn il-problemi u il-finanzjament ta' dawn l-attakki. Sabiex anki nsibu insibu nies, ma nafux min eżattament, stati u insegu u nintraċċaw il-finanzjamenti ta' l-ISIS. Irridu nindirizzaw ukoll operati militari ma dan ovvjament mhux um, responsabilità ta' komitat libe. Hemm mezzi ta' finanzjament li jippermettu sabiex ikun hemm ukoll ġellida mill-Ewropa illi jistaw jaddu mis sirja għal Ewropa jisu xejn mu xejn, jaddu minn aeroporti eh, Ewropej. Il-Gazzetta Liberazzjon għalu għalat illi fl-aeroporti il-Repubblika Ċeka, l-Bulgarija, l-Estonja, l-Latvija, l-Greċja, tippermetti li daw il-nies jivjaġġaw Isu xejn mu xej, għalhekk hemm bżonn il nsibu soluzzjoni ta' dan kollu sal-aħħar tas-sena bl-impenn ta' kulħadd l-Europol, Parlament, Kummissjoni, Kunsill, diskam ta' informazzjoni mbagħad bħala l-aħħar punt kont sew kontenta nisma' li għandna bżonn ta' ċentru Ewropew kontra terroristu, kontra terrorizmu. Imma, Sir Wainwright, għan eh, nisimu ħafna affarijiet Imma meta li ġu għal-fatti, mod ieħor. Anke l-Istitut Franċiż kontra terrorizmu għalilna illi m'hemmx skambju ta' informazzjoni adegwata għaddejja. Intqalu ħafna affarijiet, Sinjura Gijam. Mhux ħana rapetihom, nixtieq nitkellem ukoll jiena fuq il vittmi u l-familji tagħhom u nuri kondoljanzi tiegħi. Imma, hija Franza li kienet affettwata. Imma seta kien kwalunkwe pajjiż ieħor. Għanna bżonna l-ekturija ta' solidarieta f'ħafna għamli differenti l-għonet kussi ta' solidarieta. Kif nistaw aħna nirriformaw ir-relazzjoni tagħna bħala Ewropej mal-pajjiżi fir reġjum kif nistgħu nagħmlu dan fuq livell internazzjonali, mbagħad hemm kwistjoni wkoll tal-impenn Kien hemm appell għal li ntuża artiklu fit-trattat biex tintura s-solidarjetà. Ħajkun hemm bżonn ukoll ta' sorveljanza, ħajkun hemm ukoll bżonn ta' prevenzjoni u għalhekk ħajkun hemm bżonn tal-personal, n-nies li jaħdmu. Issa, il-Konsil ħajltaqa nar il-ġimgħa u fuq iċ ħajtratta, ħajtratta ħafna suġġetti differenti, kuntenta jiena dwar dan għaliex jiena wisq nibża illi ma nitkellmux dwar il-kwistjoni ta' l-informazzjoni u kien hemm kollegi li qalu li ma kienx hemm skambju adegwat ta' informazzjoni li l-affarijiet jiddu jsiru b'mod aħjar. Mhux nibża illi però ma ħanisimgħu xejn dwar dan u l nies ħajfukaw biss fuq aspetti oħra. Irridu li jkollna kaxxa tal-għodda mimlija sa' fuq net u għanna bżonn ukoll ta' azzjoni. Niskelmu dwar il-kaxxa tal-għodda. Issemmew kwistjonijiet ta' involviment kollettiv. Ħaġa oħra importanti, prevenzjoni. Hemm bżonn ta' relazzjonijiet bilanċjati mal-pajjiżi fir-reġjun rigward il-iżvilupp u skambji u relazzjonijiet tagħna ma' dawn il-pajjiżi illi kultant jiġu trattati minn nies illi mbagħad eventwalment ukoll jidħlu fit-terrorizmu qed naraw Ewropej żgħażagħ li qatlu Ewropej oħra. Irridu nkunu valuti, irridu nkunu responsabbli aħna rridu li nilqaw l-immigranti mela le imma sfortunatament ma nistax nassimilaw nies illi eventwalment jispiċċaw mitħla ta' dawn in-networks terroristiċi. In-nies imma li qed jaħarbu minn l-ISIS ma għandna nilqawhom. Jiena nixtieq ngħid illi dan huwa attakk kontrina l koll Konna nafu bih, konna nafu li ġej kif qal sur Wainwright. U ħajkun hemm oħrajn. Għalhekk inkredibbli kif ma sarx dak li kellu jsir L-ewwel ħaġa hija li nneħħu politika ekonomika stupida illi qiegħda twassal għall esklużjoni soċjali, speċjalment fost it-tieni ġenerazzjoni ta' migranti illi eh, l-attakkanti huma immigranti tat-tieni ġenerazzjoni Ewropej mhux barranin u mbagħad sur Wainwright il-programmi ta' deradikalizzazzjoni, prevenzjoni ta' radikazzjoni fil-ħabsijiet li suppost kellhom jimplementaw l-Istati Membri imma li ma implementawx. Xtejdilna dwar dan għax raġunijiet fost l ma kienx hemm flus għalihom dawn l-affarijiet. Ħaġa oħra mistoqsija dwar il-Smart Borders hija fil-fatt daqshekk li li inti ma tiftaħx toroq sikuri għall-immigranti biex jidħlu hawnhekk u jkun hemm kontrolli u proċessi kif suppost minn flok kif qed isir l-affarijiet u għaqli illi tiddubita minn Schengen meta nafu li meta kellniex Schengen pajjiżi Portugal peżelna miljun ċittadini li ġew fil-Ġermanja u eh, Franza b'mod illegali. Ġifieri, Il-PNR, PNR iva għodda nejdu għadin anke fil-rapport li għanna u d-dimna u laħħi ġedda ta' il-ġemad diħla fuq il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni u il-ħarsin ta' ċittadini, imma kif għal sur Brown dina minn xaħġa li xejru għafu ċittadini oħra, għax jekk għanna dinija il-mira ta' l-anta ħalla ma nix nambu, għahna nabżon ta' għoda effettiva kompatibilta sħiħa mal ħarsin ta' dejta U l-Konsil u l komissjoni huma dawk li jiddu irras u l-affarijiet, mux il-Parlament, aħna għedna dak li kena xinejdu ħankunu għammek sabiex dana jitwettaq. L-armi ta' nar, l-istati membri ma kienux għadin jimplementaw il-pozizjoni komuni fuq l-esportazzjoni tal-armi, ġifiri ma kienx qegħdin jikkontrollaw l introċar ta' l-armi fl-Unjoni Ewropea u koll u għaz biex semmi eh, pajizi oħra li fil-verita kienu għedin bijaw l-armi wara l-attakki ta' Pariġi. Imbat, kif intqal, il-flus, irridu, in, wat dak il-għedin nejdu, mux nparlaw biss, Irridu ninvestu fi nies għal servizzi tal-intelligenza, għal pulizija, għal UIF, sit-tmur tara bajnejk. Kif Inuma, situazzjoni li nsabbu fija l-UIFs s stati membri tara jekk għandhomx fil-fatt it-tamin neċessarju biex jagħmlu x-xogħol tagħhom. Mur fiċ-ċentri ta' Europol u għara x'inhi situazzjoni, imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal-internet aħna nappoġġaw għandna wkoll affarijiet dwar dan fir-rapport li semmejt imma mhux il-Parlament li qed iwaqqaf l-affarijiet milli jitwet u grazzi is-Sinjura Swinburne Kirchbach. Grazzi ħafna, Sinjura President. Dak li ġara f'Pariġi kien tassew tal-waħx u għazbis li kliem biex nesprimi dak li qed inħoss id-dieqa li għandi. Jeżistu pajjiżi fl-Ewropa fejn l-Iżlam radikali sar parti mill-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna u dana jwassal għal biża għaliex ovvjament hemm biża li jista' jkun hemm attakki oħrajn u diffiċli li wieħed ikun jaf eżattament se jiġri bil-libertà tal-espressjoni, libertà tal-moviment li donnhom m'għadhomx jeżistu issa. Nistgħu naraw eżattament x'kienu r-riperkussjonijiet ta' dan kollu, pereżempju Frontex. Frontex għandhom jikkontrollaw il-frontieri esterni ma 98% ta' finanzjament tagħhom jintużaw għall operazzjonijiet ta' search and rescue għalhekk il-Frontex mhumiex qegħdin jikkontrollaw il-frontieri huma qegħdin jikkontrollaw xejn. Qegħdin naraw influss ta' traffikar tal-armi, ta' drogi, ta' terroristi bla kontroll ta' xejn. U issa, iċ-ċittadini tagħna huma medda. dak kien ir-riżultat teddida ċittadini tagħna. Issa ngħidu nsibu mazz kif aħna neddu terroristi mhux qed kelmu dwar ir-riabilitazzjoni tagħhom. F'ċertu municipalitajiet in-nies qed jaħsbu illi l daw in-nies jistgħu għom il-possibilità illi jidħlu fis-suq tax-xogħol. Qed nitkellem jien dwar ċertu eżempji ġenerali. In-nies jridu jagħmlu dan kollu, imma fil-verità daw in-nies approfittaw ruħom il-possibilità li jistaw jaddu minn pajjiż liħor ħor fis-soċjetà tagħna biex jiġġieldu lilna. In-nies li jagħmlu dawn l-attakki illi huma ħatja ta' dawla fejt m'għandhomx jitħallew jiġu fil-pajjiżi tagħna ma jistgħux jitħallew jirfsu t-territorji tagħna anke n-nies li jmorru jiġġieldu f'pajjiżi oħra m'għandhomx jitħallew jidħlu jiena li tinkun sigura f'pajjiżi u niġġieldu n-nar bin-nar u nafitaw radikalizzazzjoni. Grazzi, grazzi ħafna, l-għonet, permetti li najt illi dawn l-attakki kienu tassew tal-waħx. U Parti li nuru solidarjetà u natu l-kondoljanzi, irridu nġibu ktar sikurtà ma fl-istess ħin nħarsu il-libertajiet li ngawdu minnu ma naħsibx li ħaġa tajba ħafna illi tiġa bħalissa avolja il-vitmi kollha għadhom ma indifnux nitolbu għal miżuri li laqas biss ġew ippruvati bħala Um, neċessarji, um, irridu nieħdu azzjoni daqsxejn iktar moderata u jkolli nitħab dak li għal router il-kwistjoni tal-encryption dina ma tistax tkun waħda bilanċjata xew inti favur um, komunikazzjoni modifikata kodifikata jew le ma tistax kollok bilanċ bejn it-tnejn Jena nista' ngħidilkom li jiena mniex favur, jiena naħseb li għandu nżommu mal-mod kif naħdmu aħna u aħna ma rridux illi l-libertajiet tagħna ma ngawduhomx iżjed. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' kif nistgħu ntejbu s-sigurtà. Fil-verità ilu ħafna nafu illi terroristi jippruvaw jinterċettaw il-komunikazzjoni u jużaw mezzi differenti kif jikkomunikaw sa mill-bidu kien ċar u anke llum bl-kodifikazzjoni nafu li dejjem ħajkun hemm informazzjoni disponibbli dwar pjanijiet tal-attakki terroristiċi, komunikazzjoni wkoll minnaħa ta' terroristi u dina jridu niksbu aħna dizappuntat l surrute laqas darba ma semma investigazzjoni komuni minn ġets taħt il-kappa tal-Europol u l-Eurojazz dina kienet reazzjoni li kellna wara 9-11 aħna ħloqna dawn il-ġitz eh, intużaw kienu meħtieġa Imma memx bizzejet flus u rizorsi umani f'dan l-qasam għalek manix skambju ta' informazzjoni tajjeb bizzejet u ma kienx hemm kooperazzjoni bej l-istati membri u l-autoritajiet ġudizzjarji jiena nixtieq nifoka fuq dan kollu minn flok ma ngħidu iżjed dwar l-istess affarijiet li ma ħadimux qabel dawn l-attakki. Grazzi ħafna jiena xtaqt inwieġeb lis-sur Wainwright Nirringrazzjah. U nirringrazzjah ukoll tal-liġi indirizza dan il-Kumitat l-ewwel nett nesprimi wkoll is-solidarjetà ma' Franza, l-Franċiżi u l-Ewropa kollha għaliex ma kienx biss Franza illi ġiet attakkata mhux il-Franċiżi biss li nqatlu imma anki Portugiżi aħna lkoll qegħdin flimkien kontra t-trida fit-terrorizmu. Aħna rridu nagħmlu xi ħaġa issa għax il-valuri tagħna mhux ħa eh, jibqgħu mingħajr ma neħdu azzjoni biex nipproteġuhom. Mela, jien għandi mistoqsija. Intqal ħafna drabi li daw terroristi mhumiex raffoġġjati ħafna minnhom kienu wilda hawnhekk fl-Ewropa. Imma dan ma jfissirx. Illi dawn l-influssi tar-refuġġjati jistgħu jintużaw mit-terroristi sabiex jiġu fl-Ewropa. Iridu niddiskutu għadi. Jaf ikollna isnu zimel ta' trojja fost dawn ir-refuġjati. Hemm ħafna mezzi ta' xandi fl-Ewropa illi qalu illi skont l-ISIS 4000 ġellet rridu jidħlu l-Ewropa mobija fost dawn ir-refuġjati. Id-direttur tal-Istitut Politiku Russu, għax Russja wkoll ġiet effettwata mit-terrorizmu kif tafu, bajru plan sħiħ illi iġġarraf u kien hemm ħafna vittmi Russi. Id-direttur ta' dan l-Istitut Russu qal li tażisti tad-dida ta' veru dawk l-erba telef jew kamuma membri tal-ISIS għadin um, jipruvaw jitħlu fl-Europa. Issa l-esti neħduwa bis-serjetà din it-taddida jew le Iġifir l-influssi ta' refugġjati jintużaw biex jaħbu dawn il-ġallida? Naħseb li l-koll naqblu li dawn l-avvenimenti traġiċi ma nistawx ninjorawhom. Il-qoddim ħajkun hemm iżjed minnhom daw. Aħna rridu nżommu l-valuri tagħna, rridu nkunu konsistenti, rridu naġixxu bl-aktar mod effiċenti u naħseb jagħmel ħafna sens allura illi ikollna din id-diskussjoni hawnhekk f'ħafna aktar dettall u anki flimkien mal-istituzzjonijiet l-oħrajn. Naħseb illi iridu naġixxu mod imħaffef imma b'mod maqjus. Nlum qed nitkellmu dwar l-smart borders. U dan naġi estis ċittadini Ewropej tagħna. irridu niddiskutu l-affarijiet maċċar jina li rapporter etlu u għandu bżonn allura ta' approċ sistematiku u konsistenti. Grazzi ħafna. Mela, aħna bħala il-persuni responsabli, il-politiċi responsabli, hemm bżonn illi nkunu nejdu hemm xi problema ta' traduzzjoni mid-dera. zacznę jeszcze raz, więc... Ħan repeti, mela. Wara l-avvenimenti ta' nar il-ġimgħa jiena ħassejt jissu ġijat dakkat pajjiżi stess il-Polonja. Però indunajt ukoll li kien hemm bidla għaliex għax dawn l-attakki seħħew mhux f'pajis ġar tagħna imma fit-territorju tagħna stess. U dan għandu jfakkarna illi dawn in-nies irridu jeżu l-Unjoni Ewropea u s-sissin tagħha. Saqsejna aħna kemm jiġu nies mit-Turkija, kemm Ewropej imorru t-Turkija sabiex eventwalment imorru jġildu s-Sirja. Irridu naraw dina xi tip ta' għandna bżonn ta' strateġija soċjali, jridu naraw min qiegħed jirreklutom daw in-nies li ma' moskej qed irawwimhom. U kemm il-moskeja hija involuta f'daw it-tip ta' attivitajiet min qiegħed jgħaddi l-propaganda tal-ISIS. Daw in-nies li qed jieħdu sem f'daw l-azzjonijiet ta' ISIS min huma minn fejn ġejjin? Min qiegħed mhux biss jappoġġa l-attività ta' ISIS imma ki ġustifika. Min April il-Kunsill Ewropew iddeċida li jidġilat l-istrutturi li qed jappoġġaw l-immigrazzjoni illegali lejn pajjiżna. Ir-rwol tal-Ewropol x'inhu hawnhekk? Naf li ninsabu fil-fażijiet inizjali ta' dawn il-kontrolli imma Europol hija organizzazzjoni illi għanda natura investigattiva organizzazzjoni tal-pulizija l huma x'qed jagħmlu u ħaġoħra. Din il-flotta illegali kemm ġabet nies fl-Ewropa daw l-aħħar tliet xhur. Grazzi ħafna. Mela. Jena nishtiq nsaqsi mistoqsijiet mux namel kommenti, jena kont tassew kontenta kiku għada ma jkunux biss il-Ministri tal-Affarijiet tal-Intern illi jiddiskutu imma wkoll il-Ministri tal-Finanzi. Sabiex nalqu l-influssi li jistaw jiżaw dawn it-terroristi tkun ħaġa tajba kiku jkunu jistaw jiltaqgħu l-kapit tal-Gvern Statu jaraw xi xista' jagħmel sens. Bħal per eżempju azzjonijiet li jwaffqu l-esportazzjoni tal-armi tan-nar f'dawn iż-żoni. Illum il-ġurnata naraw li fis-Sirja għadin jirċivu l-armi tal-punent biex imbagħad jattakkaw il-pajjiżi tagħna. Kemm kemm għandna għandna bżonn sistema ġdida tal-PNR, sistema differenti tal-PNR. Frontex, mbagħad, inti għat. Sur Bran għal li Frontex għanda taħdem flimkien mal-Europol U allura jina nishtiq nkun naf xaħsbu l-Europol. Frontex għanna għanda t-espandi il-kompeti taħħa, l-mandat taħħa. X'sar mill-Europol sa frattant? U forsi l-aħħar punt tiegħi ma jagħmel sens li nieħdu ftit ħin biex naħsbu ftit kif fi Franza u fil-bqija tal-Ewropa fil-pajjiżi tagħna nistgħu nevitaw ir-radikalizzazzjoni taċ-ċittadini tagħna. U mhux biss id dispjaċina tal-fatt li qed iseħħ. Now I give back the floor to Sana del kelma Mr. sir Wainwright. Għandek ħafna mistoqsijiet mux biss għalik indirizzati li lek, ma nkunu grati ħafna jkirna xlek tirrispondi kem jista jkun U grati u koll li jinti jgħata unek maħna. Grazzi. Se niprofa nitratta xi kummenti komuni, mistoqsijiet komuni, sinjura eh, l-Arevoli Rapos Agolar tkellem dwar il-servizzi eh, tal-intelligenza, naħseb irridu nkunu eh, realistiċi dwar kemm tiġi ċettata din l-istrettat tal-Lisbona kwistjonijiet ta' sigurezza u ma' fidejn l-Istati membri jintem m'għandix l-ebda poteri operattivi, tagħmel xogħol tajjeb ħafna iżda eh, tratta kwistjonijiet, informazzjoni strategika, eh, strateġiċi jagħmlu eh, rapporti ta' informazzjoni ma għomx servizzi tal-intelligenza. L-Europol li hija ħafna iktar involuta f'xogħol operattiv imma kwistjoni ta' poċ biss maħniex FBI Ewropej, maħniex dawn il-poteri. <coughs> Pero nemmen li il-funzjoniet ta' poċ tal-Europol biex tagħti pjattaforma ta' skambju ta' informazzjoni hija ferm utli u qed issir dejjem iktar utli meta aħna nittrattaw l-effett internazzjonali ta' terrorizmu u l-kriminalità organizzata. Ġifiri minnar dawn il-poteri eżekuttivi eh, naħseb li l-Europol għandu rwol importanti u kruċali. U sakemm ma jkunx hemm xi ħaġa differenti, aħna dejjem qegħdin infokaw fuq li massimizzaw l-opportunitajiet. Dwar l-iskemmu ta' informazzjoni dwar jekk din għaliex din mhijiex ġa eh, aħjar. Situazzjoni hija bis servizzi tal-intelligenza ta' kull stat membru u nemmen li l-iskambju ta' informazzjoni tiebet hija iktar effiċenti fi ġewwa l-komunità tal-intelligenza u għamendu wkoll li permetta ċ-ċenil tal-Europol li skambju ta' komparazzjoni bejn is-servizzi tal-Pulizija hija ħafna jar tiebet. Nitkellem hawnhekk dwar il-pont li hemm bejn eh, xogħol ta' intelligenza u xogħol tal-Pulizija hawnhekk l-Europol għandha il-kompetenza li tappoġġa żewġ qosma u bniet dan il-pont biex bekk ikonna Eh, skambju eh, iktar effettiv ta' informazzjoni kifet iktar kmini fih dan il-kontest ta' dak li ġa sar eh, huwa issa teddida iktar komplessa bejn il-kriminalità, terrorizmu, bejn ix-xogħol tal-pulizija, investigazzjonijiet, servizzi tal-intelligenza. Dan huwa eżattament dak li qegħdin nippruvaw nibnu aħna li nagħtu pjattaforma aħjar Qegħdin nagħmlu dan billi nżidu l-protokolli tas-sigurtà tagħna billi nittrattaw ta' spiss ma' servizzi tal intelligenza da' fl-aħħar mill-aħħar din kwistjoni tal-Istati Membri li jieħdu din l-azzjoni l-inizjattiva tagħhom li jiddeċiedu kemm jaqsmu informazzjoni bejn iċ-ċanis tal-Ewropa u dan li ħan diskutu għada. Fuq il-frontieri esterni u l-punt dwar l-immigrazzjoni u terrorizmu. Il-kwistjoni naħseb hija mill-perspettiva tal-Pulizija tal-inqasija li nassiguraw li jkun hemm screening effettiv tas-sigurtà fuq il-frontieri biex nassikuraw li dawn jikkontribwixxu għal set effettiv ta' miżuri li jfaċilitaw il-wasla ta' rifugġati leġittimi imma wkoll tkun effettiva biex tidentifika lil dawk li fost dawk li qed jaslu għandhom raġunijiet kriminali huma eh, x'inhuma ikun hemm proċess li jirnexxin identifikaw wieħed mill-ieħor waqt li ma nimminawx ovvjament il-bżonn globali biex niffaċilitaw b'mod effettiv il-kwistjoni tal-kriżi tal-immigrazzjoni. L-Europol u b'risposta għal eh, mistoqsija tas sur Jurek ir rwol tal-Europol fuq il-frontiera hija li tappoġġa l-Frontex u ovvjament l-Istati membri biex tagħti xi tip ta' eh, kapaċità ta' sigurtà il-funzjonament prinċipali tagħna huwa l-identifikaw il-gangs tal-traffikar tal-persuni qed jesploitaw l-immigranti billi jagħtu servizzi illegali. Aħna ġbarna informazzjoni mal-kollegi tagħna fuq il-frontiera biex mek nkunu nistgħu nagħmlu dan. Il-mistoqsija hija din jekk il-rwol tal ewropol jagħti dan jistax jappoġġa xi eh, counterterrorism u din diskussjoni li aħna għandna bħalissa l-vol tal-Ewropa li huwa li jikkontribwixxi screening effettiv ta' sigurta fuq il frontiering Brabta mal-pajizi fil-reġun naqbel mal-punt li sar, aħna rridu nżidu l-kooperazzjoni tagħna ma' pajizi f'dak ir-reġun, din hija xi ħaġa li hija taħt id-direzzjoni tal-Kummissjoni u li as l ewropa għandu rwol biex jagħti servizzi u nisperaw li jikkontribwixxi għal dialogu iktar effettiv u skambju ma' dawn il-pajjiżi malajr. Aħna issa għandna konsiderazzjonijiet importanti dwar il-salvagwardji ehm, ta' protezzjoni li jaf nibdlu ma' dawn ir-reġuni. Naħseb li hemm interess operattiv fl-iskambju tal-Europol biex tirċievi dejta personali għal xuhud minn dawn il-pajjiżi bħala mod ta' kif tidentifika gangs u organizzazzjonijiet ta' terrorizmu, imma ovvjament irridu nagħmlu dan fih il-qafas ta' eh, salvagwardji effettivi ta' protezzjoni ta' dejta ta' ċittadini tagħna ġewwa l-Unjoni Ewropea din dilemma li aħna niffaċċaw u għanna sejnaħdmu fuqa fil-izmin li ġej. Signora Gomez saqsietni dwar l-effettività tal-proċess kontra radikalizzazzjoni, il-counter radicalizing process. Eh, minix pozizjoni għat risposti ċarri dwar dan, però nista' nitkellem dwar l-involviment tal-Polizija dwar dan u li mod partikolari ir-rwol tal-Europol f'dan li qed tipprova tiġġielet il-mod ta' kif l-internet mod partikolari qed jiġi ntużat bħala għodda eh, ta' radikalizzazzjoni minn dawn il-kriminali. Eh, ammont kbir ħafna fil-fat ta' attività ta' eh, social media mill-ISIS bħala qodda ta' propaganda u bħala strument ta' reklutaċ u kol eh, permess tal-unit tal-internet tagħna aħna din naħdmu fuq ta' każijiet ħafna każijiet ta' kuljum biex nippruvaw nwafqu mill-ISIS milli manipulaw dik il-parti tal-libertajiet li aħna għandna ġewwa l-Unjoni Ewropea biex nappoġġaw l-intenzjonijiet kattivi li għandhom. Is-Sur Albrecht dwar il-Joint Investigation Teams għandek raġun ah, dan huwa rwol tal-Europol u issa flimkien mal-ċentru kontra terrorizmu il-ġdid nistgħu nagħtu kooperazzjoni fuq livelli iktar effettiv bejn l-Istati membri u li involvu l-Eurojust ukoll. Dan ehm, ikun uh, stadju operattiv u għal daqstant uh, team ta' pre-investigation uh, pre preoperattiv u dawn jienu li xuxin dan jista' jwassal għal preparazzjoni tal teams ta' investigazzjonijiet konġunti. Umbagħad dwar dak jistaqsijiet is-Sina Ernst dwar l-intelligenza finanzjarja eh, punta ħafna u jiena naqbel li għandna nsaħħu il- qasam tagħna f'dan ir-rwol tagħna eh, f'dan il-qasam tkellim dwar TFTP ġaw użajna, eh, sinna diħla bħala parti mill-ċentru tal-kontraterrorizmu tagħna hemm l-integrazzjoni tal-FIUNet li dija n-netwerk tal-intelligenza mm, finanzjarja fl-istati membri u ser naqduhom f'qafas iktar koerenti mod ġenerali. Issa sidni wkoll mistoqsija dwar il-PNR, naħseb li l-punt ewlieni huwa li l-istennija jew l-interessi tal-istati membri li huma appoġġati mill-Europol u huwa li eh, hemm sistema komuni għal PNR tal-Unjoni Ewropea u bekk inkunu nistgħu mmorru lura għal proċess dan l-informazzjoni sinifikanti mod konsistenti u raġonevoli skont raġuni speċifikata u ma rridx nidħol iktar fil-lat politiku fejn aħna rridu nagħmlu eh, boundaries fuq dan. Sasin ukoll eh, kif tkellimt iktar kmini dwar il-frontieri għandna xogħol diskret u koll nekopra u b'mod effettiv għandu limitat minħabba l fat li għadna ma implementajniex il frame ta' kooperazzjoni bejnietna li jippermetti lil Frontex li għaddi data personali mill-Frontex għal Europol. Aħna qegħdin rib ħafna li finalizzaw dan qegħdin nistennew li jkun hemm proċeduri finali minnaħat naħa tal-Frontex kif ehm, minħabba li l-Europol hija esta dan jitratta l-aħħar ċek tal-DPS u s-sistemi interni tekniċi li il-Frontex żviluppaw. Skużawni jek jina ma rispondejċ li l-kulħat, pero dawn kienu l-punti ewlenin mm, fl-opinjoni tijaj. Sorry, Mr. Mr. Mello, excuse yeah. me, could you remind me, please? Sur Mello, skużani, sa fakkarni dwar il-refugjati l-possibilita il-njem ta' 4.000 terrorista. Grazie, Sur Mello, skużani li insejt nrispondik, ma nafx inu dan il-numru, ma nafx minn fejġej um, dan il-numru. Ah, kifet l-introduzzjoni tiegħi aħna iva inkwetati, ah, inkwetati ħafna dwar l-avvenimenti f'Pariġi u ah, eh, dwar kwistjoni li l-IS prova tipprova tisplajta il-kriżi tal-immigranti. Lions forsi et eh, t-prova t-nibbet id-dubju eh, ġamohna biex timminna l-kredibilità tal-politika tal-immigrazzjoni tagħna. Eh, tajjeb għalihom li jekk aħna nqisu li jkun hemm xi tip ta' distorsjoni fl-istrateġija tal-immigrazzjoni. Fir-rigward tal-evidenza tal-fatwali tal-IS li qed fil-fatt jagħmlu dan huwa fidejn l-investigazzjonijiet Franċiżi sabiex u ma tantx nista' ngħid dan l-istadju. Grazzi Sir Wainwright il-President, grazzi għal risposti tijak u għal paċenzja tijak, grazzi kollegi tal-kooperazzjoni attiva. Issa ser inħabbar li aħna ser li posponu l punt minn fuq l-agenda tagħna. sanaddu għazzewġ punti li jmiss, punt seba u 8 ser noħdu għam fl-imkien fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Grazzi Sur Wainwright mill-ġdid. Fil-kontest tal-istrateġija tar-rapport Own Initiative eh, dwar is-sitwazzjoni tal-fil-Mediterran u għal bżonn ta' eh, approċċ holistiku, s eh, sinjora Mezzola u Sinjora Kienge li minn qed nara llum flimkien ma' Shadow rapporter s sinjora Spinelli u s Sur Kuraw ser jippreżentaw id-dokument ta' ħidma tagħhom kif il-home funds jintefqu fl-immigrazzjoni u l-iżvilupp anka fondi ta' emerġenza. Nitlobkom biex titrattaw punt seba li huwa wkoll marbut ma' din dan ir-rapport inizjattiva propja fuq l-immigrazzjoni biex eh, tinkluduhom fl-opinjonijiet tagħkom taqduhom flimkien biex nitlu f'dan it-time frame. Nadi l-rapport il-kelma lill-kawturi biex jirrappreżentaw id-dokument lis-Sinjura Mezzola. U l sinjura Gjom se jitkellem fissem Sinjura Kienge. Grazzi Kinga, grazzi Sinjura. President, grazzi kollegi tal-li għedin għawnek illu minħabba li dan dini l ewwel laqa tal-libe li aħna għanna li għet namlu minn dak li ġara Parigi eh, permettu li li nuri solidarieta għax ma kellix opportunità namel dan qabel eh, u nirringrazzja li l-uffiċjali tal-inforzaj tal-liġi. Uh, dawn iż-żminijiet qed jistestjaw lill-Ewropa u kif nirrispondu ta' din il-pressjoni hija miżura ta' ta' saħħa tal-veluri fundamentali tagħna. Din affettwat id-dibattiti tagħna fuq l-immigrazzjoni rridu ma rridux u ma nistgħux ninjoraw dan l-aspett. Wara dawn il-ġranet koroħ eh, l-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li inħalluhom eh, jikkondizzjonawna ir-refuġati b'definizzjoni taħan huma nies li qegħdin jħarbu mit-terrur, mill-mewt, mill-biża' u għal daqstant l-Ewropa titkompli tagħti eżempju biex tagħti lil dawn in-nies futur mingħajr biża. Dawn l-attakki Eh, ġew eh, mamula minn kriminali u għattila u mhux refugġati u inkonna żball jekk nittrattawhom kollha bl-istess mod. Irridu nkunu realistiċi u mhux noqogħdu eh, ninbew jew ma nagħtux kas affarijiet nies għandhom biżgħat li għandhom jiġu utilizzati, dan ifisser li l-maniġar tal-furtier esterni tagħna għandhom ikunu ma'mula tajjeb kontrollati tajjeb f'saħħithom irridu nkunu nafu min ġej fej qegħdin u rridu ninsistu wkoll li l-membri il sati membri kollha jaqdu l-obbligi kollha Ewropej fuq il-frontieri esterni tagħna. Is-sigurtà taċ-ċittadini tagħna u tan-nies li għandhom bżonn ta' protezzjoni għandha tkun ta' tħassib ewleni għaliex il-narrativa li refugġati li bximot għandhom uh, periklu ma ta' periklu se jissir xi ħaġa normali. Aħna qegħdin hawnhekk biex nippreżentaw dokumenta ħidma fuq il-finanzjament intern u estern marbut mal-immigrazzjoni dan huwa wieħed minn tmien kapitli tar-rapport u jiena nixtieq nirringrazzja lil kora parter tiegħi Cecil Kenge mill-grupp tal-SND u il-koawturi Barbara Spinelli mm, u Ignazio Corao. Tista' timmaġinaw li dan ma kienx proċess faċli li toħroġ dokument li il-kol għandkom. An Eh, u il-koll nirrikonoxxu l-fatt li aħna ken pożizzjonijiet differenti ma tgħinx. Nipermetti li kollegi tiegħi biex jitru iktar fid-dettall dwar dawn il-kwistjonijiet, però xtaqt insemmi xi ftit punti ewlenin. Kif il-fondi Ewropej jintefqu meta niġu għall-immigrazzjoni hija xi ħaġa importanti ħafna fuq il-kwistjoni li qegħdin nittrattaw li inti ehm, tuża flus Eh, tal-kontribwenti minar lebda vizjoni mux sertejn is-situazzjoni tagħti impressjoni li qed taħu azzjoni imma ma tantx ħanaslu imkien. il dokumentazzjoni tagħna hija estensiva u tagħti każ finanzjament disponibbli għall istrumenti tal-azil. Mod intern ni nikkwantifikaw eżattament kemm l-Unjoni Ewropea tagħmel tonfoq fuq il-politika tal-immigrazzjoni u dan jista' dejjem u nirrepeti dejjem ikun iktar trasparenti għaliex għasissa mu trasparenti xejn. Fuq livell Ewropew aħna nirrikonoxxu li riżorsi tal-Kummissjoni li eh, qed tużati għal kriżi rifuġġati żdiedu b'1.7 biljun euro fl-2015-2016 għal-budget. Għanna n-enfasizzaw li soċieta ċivili għandu rwol importanti xtaqdi u il-finanzjament eh, għandu jkun disponibli. Għanna nitollu l-istati membri biex jikontribuxxu iktar għal Trust Fund bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika li ġi imniedi reċentament kontributi eh, disappuntanti li rajna sissa muma xejn rib ta' dak li hemm bżonn. Meta niġu għal-fondi tal-Unjoni Ewropea eh, għall-affarijiet ta' barranin u ta' żvilupp ma nistawx l lura minħabba financial eh, li hemm, in-nies jridu jkunu jafu eżattament kif qed u l-flus jridu naraw eżattament fejn qegħdin il-fondi tagħna u għajnuna ta' pajjiżi ta' u transitu sejrin li għand min sejrin u jekk dawn hux qegħdin jintefu bl-aħjar mod possibbli biex bekk jagħtu lin-nies dawn il-pajjiżi futur Eh, li tamin tibqa fil-pajis għalih. Meta niġu għall-għajnuna, mux umanitarja, aħna nirrikonoxxu li nista tkun kondizjonali fuq kondizjonijiet adattati, nista tkun kruċjali għalina, ma nistawx noqogħdu nagħmlu channeling ta' għajnuniet ta' ta' ta' zvilup fejn hemm l-ebda progress fuq kwistjonijiet importanti fuq medda twila ta' żmien jridu nagħtu impetus kbir biex insolvu l-problemi ġeopolitiċi li jaffettwaw il-raġunijiet tal-immigrazzjoni f'dan ir-rigward aħna nitolbu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li eh, bnew komunità f'pajjiżi terzi u jaħdmu fuq kwistjonijiet bħal pereżempju jiffaċilitaw l-investiment ġewwa l-Afrika, it-titjib tal-opportunitajiet tal-edukazzjoni iżda wkoll isseħħu is-sistemi tal-ażil imma nġjar aħjar tal-frontieri u issaħħu il-liġijiet u sistemi ġudizzjari. L-aħar punt u nikkonkludi, il-fondi huma importanti ma mhumiex ta' sostitut għal solidarjetà eh, konkreta. Ma nistawx noqdu nitfaw il-flus fuq din il-kwistjoni u nistennew li din tissolva ruħa weħda jew inkella naħsbu li għamilna biżejjed billi nżidu l-budget lines. Aħna rridu nżommu il-pressjoni fuq kull stat membru biex kull stat membru jagħmel semu. Thank you. Uh... Mrs. Mezzola. Grazie, Signor Mezzola. Signor Guillaume li se titkellem kellem Is-Signora Kienge. <coughs> iva, grazzina għed nitkellem fisem is sinjura Kienge li dispieċja mx edha hawnhekk illum. Is-Sinjura Kienge tixtieq tirringrazzja li shadow rapporters. Għal-għajnuna taħħom Sinjura Spinelli u s-Sur Koraw u l-Kora porter taħħa Sinjura Mezzola. Il-punt ta' tluq huwa b'saħħtu ħafna għal stand kien eh, seta' jintlaq f'temim mal-GUE u l-FDD. Huwa l-rabba dokumenta ħidma li tressa dim il-Kumitat tal-Libe fil-kuntest ta' approċ lejn l-immigrazzjoni hemm frammentazzjoni bejn il-ġustizzja u l-affarijiet interni u dan għamlu diffiċli eh, biex tiġi kodifikata, jiġi kodifikat il-finanzjament tal-Istati membri dwar l-immigrazzjoni u l-azil. Irridu nifinanzjaw l-azil u l-attivitajiet politiċi jieġu appoġġati jiena nixtieq nsemmi xi ftit rekomandazzjonijiet fid-dokument li s sinjura Kieng jitħoss li huwa importanti. Riallokazzjoni, l-użu ta' fondi esistenti ma' prioritajiet għal futur fid dokument ta' ħidma aħna qegħdin naraw li anke jekk fil-budget Ewropej 2015-2016 kienu zida kien hemm żieda fir-riżorsi finanzjarja l-ażil u l-immigrazzjoni ħafna minn dawn ir U ma parti mill-finanzjament multianwali ġifiri fl-2016 edin nofqu dak li suppostu zajna fl-2017 sa 20 il-part artiklu 4 tal-immigrazzjoni u il-fond ta' immigrazzjoni integrazjoni għandu jiġi rispettat mill-istati membri anke meta jimplementaw il-programmi multijanwali nazzjonali. Il-budget lights tal-2015 u 16 ma kienux eh, akkumpanjati minn reviżjoni ta' vera tal-ammonti eh, ġenerali. Aħna ma rridux li l fond jispiċċa qabel 2020 u dan jista' jsir. L-NGOs u soċjetà ċivili ah, għandhom rwol importanti f'deklarazzjoni l-immigrazzjoni u għandhom jiġi finanzjati mill-Kummissjoni u l-Istati Membri wkoll. Għandna bżonn ta' informazzjoni iktar aċċessibbli, e, iktar informazzjoni minn aħda l-Istati Membri dwar il-finanzjament disponibbli ikun tajjeb għall-Parlament Ewropew li b'mod regolari jiġi informat dwar il-finanzjament tal-lokazzjoni ta' risorsi minn ħatta l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri għal ġewwa Sofja li huwa parti minn programm edukattiv. Eh, il-prinċipju ta' trasparenza għandu jiġi rispettat fil-budget tal-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Kija qed insisti dwar budget lines individuali għal kull wieħed mill-erba għanijiet komuni. Rridu nassiguraw li hemm iktar finanzjament għal riċerka u uh, salvataġġ, uh, servizzi soċjali, offruti lill immigranti u l-refugjati, aħna ninkoraġġixxu wkoll l-istati membri biex jiffinanzjaw l-użu ta' fondi Ewropej, organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili li huma attivi fl-osma li ġa semmejna. Fil-kuntest ta' revizjoni tal-finanzjament multianwali aħna rridu żieda konsiderevoli fil-fondi disponibbli Aħna nappoġġaw l-idea riċentament li ġiet imnidija mill-Kummissjoni imma li IB għandu jati self għal programmi għal refugġati u jekk nużaw il-finanzjament Ewropew għal ritorn tal-immigranti huwa meħtieġ għall istati membri li jirrispettaw l-obbligi tagħhom dwar ġdijiet proċedurali u fundamentali tal-individwi. Dwar il-hotspots li qegħdin nisir f'xi stati membri, is-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet m'għandhomx jitwaffqu meta jkunu qed jagħmlu ispezzjonijiet ta' dawn it-tip ta' hotspots u jinformawna dwar il-violazzjonijiet tal-drittijiet tal-bniedem u proċedurali. Approċ globali għall-immigrazzjoni u l-mobilità l-finanzjament mandux isir fuq il-pilastru tal-immigrazzjoni għaskapitu tal-tlet pilastri l-oħrajn tal-immigrazzjoni legali, protezzjoni internazzjonali, l iżvilupp un uh, pat fuq l-immigrazzjoni. Nerġa l-ura bil-Franċis. Iktar investiment huwa uh, meħtieġ Eh, dwar ehm, kwistjonijiet legali għanna bżon ta' approċċ iktar globali għal fondi u eh, li jintafu fil-immigrazzjoni u għabnu għastu konsistenza bejn il-fondi interni u esterni għandu jkun hemm iktar koordinazzjoni li tibu koordinazzjoni bejn il-finanzjament tal-politiċi ta' ehm, ta' svilupp, għajnuna umanitarja, eccetera. Grazie, nadu s Signora Spinelli. Grazie President, nirringrazzja l-rapporters, il-kollega Ignazio Corrao u l-istaff għal-kooperazzjoni tagħhom. Uħut mill-elementi li jina ah, ah, kelli ma ġewx inklużi fil-verżjoni ah, finali, per eżempju il-paragrafu fuq il-privatizzazzjoni ta' ċentri tal-uħ u wieħed mill-kawzi raġunijiet tal-iskandlu taljan mafja kapitale, mbagħad il-hotspot il-kawzijiet ta' dritt taksur ta' drittijiet ta' proċedurali għal dawk ta' jenis li għet ifittxu l-azil. Naħseb ukoll dwar il-kondizjonalità li naxtaqt li jkun hemm għall għajnuniet tal pajjiżi mhux demokratiċi fil-proċess ta' Kartum. Però hemm punti li huma pożittivi fl-opinjoni tiegħi. Daw ma jonqsux, per eżempju, il-Prokura um, Ewropea b'saħħitha li um, Umbat hemm il-kwistjoni tal-proposta li jinħol u linji ta' budget tal-fond tal-azil, migrazzjoni, integrazzjoni u tissefar il-rizorsi għas sistema Ewropea tal-azil, l-immigrazzjoni legali, il-politiċi eh, ta' ripatriazzjoni, eccetera. It-tielet punt, it-talba tal-Kommissjoni li tikkonvolġi eh, l-NGOs u li tikkarantixxi mekkanizmi għal trasparenza u kontroll u responsabilità fl-użu tal-finanzi. Ġew mm, pjanati mekkanizmi ta' monitoraġġ u valutazzjoni mhux biss exposed eh, li jippermettu li jintlaħqu l unijiet eh, Ewropej u din xra pozittiva fl-aħħar. Ġiet mill-qwa talba l-finanzjament stabli u dejjemi għall-organizzazzjonijiet internazzjonali preżenti fil-post. Dan jippermetti azzjonijiet strateġiċi U eh, ġiet mill qwa wkoll it-talba għal sistema li tippermetti strutturi iżgħar mod partikolari NGOs u l-aċċess għal finanzjamenti tal-komunità. Skużawni, niskużi ma l kollegi ser ikolli nitla sfortunatament dal-waqt għaliex għandi laqa li ma nistaw ma nistax blebda mod nevita. Skużawni u grazzi. Thank you, Mrs. Spinelli. Mr. Corral. Grazzi, signor Spinelli. Naddu għassur Corral. Grazzi. Anka jien nishtiq nirringrazzja l-kollega Barbara Spinelli u l-istaff għal xogħol li kien hemm biex għamilna dan id-dokument u il-korrapporters, Sinjora Mezzola u Sinjor King. Ix-xogħol li ħareġ kien riżultat ta' kompromess għaliex dan huwa lan li aħna ridna niksbu dan huwa l bil ta' gruppi politiċi differenti u għal stant Mm, kemna naqsu xiftit mis-istennijiet tagħna. Jiena Taljan u eh, sqalli u għal daqstant kont nipreferi pożizzjoni iktar eh, riġida fuq xi punti. Imma qed tajjeb li l-ħakna eh, dan it-tip ta' qbil u għal inqasim xejn l-qoddim. Eh, Fl-Italja din il-kwistjoni tal-immigrazzjoni rat spiss involuta il-mafja u l-kriminalità organizzazzjoni li sinaqat fl-imkien fil rigward tal-influssi migratori u dan sar business. Meta nitkellmu dwar l-lotja tal-fondi, l-allokazzjoni tal-fondi, nirridu nżommu f'moħna li dawn mihomx limitati u għandhom jingħataw b'mod tajjeb, b'mod koerenti u b'konformità mal-anijiet tal-Unjoni, mod proporzjonat. Eh, eh, biex bekk l-istati membri kunu jistaw jiffaċċaw aspetti differenti fir rigward tal-emerġenza tal-immigrazzjoni, priorità dwar riċerka, eh, salvataġġ fil-baħar, identifikazzjoni, rikollokazzjoni u integrazzjoni ta' rifugjati fis-soċjetà tagħna u għajnuna fis soċieta ċivili fis-settur huma fl-opinjoni tagħna aspetti importanti ta' politika migratorja Eh, li jiġu sagrifikati għal sorveljanza fuq il-frontieri esterni. Irridu nitkellmu wkoll dwar il-prevenzjoni u li nikkastigaw min jabbuża fil-fatt il-frammentazzjoni eċċessiva ta' fondi disponibbli bejn ħafna programmi differenti u politiċi tal-Unjoni iwaslu għal diffikolta oġġettiva eh, dwar dawn dwar din il-kwistjoni favorixxi eh, nuqqas ta' trasparenza u tagħmilha kważi impossibbli il-kontroll uh, u li manager tal-flus pubbliċi. Għaw min irrit jagħmel business minn din il-kwistjoni eh, tal-immigrazzjoni, briskju bax din hija sistema ta' korrezzjoni, u klientelizmu, eh, fidejn eh, organizzazzjonijiet ta' kriminali li jirnexxilhom jieħdu ktar flus minn dan milli fil kasta droga, kif rajna fil kasta ta' mafja kapitali. Aħna rajna aspetti uh, pozittivi ħafna u kol, pero uh, eh, fil-rapport li aħna nishtiqu nenfasizzaw għalina u importanti ħafna eh, fil-fat li jinata użu tajjeb ħafna u bilanċjat tal-fondi Ewropej fir rigward tal-annijiet ċari u hemm bżonn għall-użu tal-Istati Ewropej terzi. Irridu nipromovu metodu ta' maneġjar, monitoraġġ, mod trasparenti tal fluss pubbliku pubbliċi biex bekk ma jkunx hemm eh, ħella u eh, abbuż u irrid ikun hemm tisjieħ tal-integrazzjoni tal-immigranti fl-Unjoni. Ma jrid ikun hemm frammentazzjoni ta' programmi differenti fl-Unjoni Ewropea differenti eh, in ġenerali u rridu ngħinu li s-soċjetà ċivili taħdem f'dan is-settur. Grazzi. Jo, uh, I ask now member. Għaw xi membri li u jintervjenu, għaw Sinjura Gomez li tixtieq li tkellem naf, fil-qosor ħafna jena nixtieq najt li ma naħsibx li u huwa bi proċess ta' kortu, kartum, imma billi namlu outsourcings dak li aħna mannix il-kapacita namlu aħna, dana mux se jisolvi il-problemi u nishtiq ngħid ukoll illi nagħmel appell għal iktar koerenza u interazzjoni mal-finanzi fil-loqsma interni u esterni biex nkunu nistgħu nittrattaw il-problemi li għandna qudiemna. Fuq dan l-approċċ ġdid illi ġi E, deskritt mill-Komissarju Hanu u Mogherini tal-proċess tal-ġirin Ewropew huwa importanti u jista' jiġi rifless fir-rapport din l-interazzjoni possibbli. U naraw ħafna noqqas ta' koordinazzjoni illi ma nistawx naċċettaw għalix ikunu xikunu l-sforzi tal-rifugġati u anke jekk ikolna rotot zguri għatmaħna sen se namluha b'mod organizzatu natu iktar integrazzjoni u u mhux biex e, e, inwaqfu li nis jiġu jiena kelli kolazzjoni sama xi esperti mill-komunità tal-NGO e, e, għaliex aħna għanna natu assistenza lil-persuni fit-Turkija u waħda mis situazzjonijiet li tkellimna fuq għajja fl-Irak fejn memx koordinazzjoni bejn ECHO u l-iżvilupp fi żmien twil li suppost ġi moti għall skejjel, għal daqstant memx memx skejjel fil-kampi tal-rifugġati. U ħafna nies qegħdin jitilqu minn dawn il-pajjiżi bħal Sirja u l-Iraq għax eh, għax anki għax memx servizzi għax memx servizzi għal għalihom bħala skejjel u perspettivi ta' ħajja. U għawnek għawnu għazgbir tal-Europa u jenħalja fidej Signora Mezzola u inkienge eh, eh, biex inkludu fil-xol taħħom. Signora Bjork, nishtiq namel xie xie kommenti. Aħna morna f-missjoni dal-aħħar u eh, zjorna eh, pajizi ta' transitu. il-Gwen ġielle eh, zjaret dawn il-pajizi u ħafna kampijiet u ħafna minnom daw kienet viċin il-frontiera bejn il-Bulgarija u Serbia. U ħafna rifuġati kienu vittmi ta' abużi minnaħa tal-Polizija Bulgara. Eh, kienem nis li ġew attakkati bil klep u ġew msawta, aħna rajnijom bajnejna daw, tkellimna mal-rifuġati. Eh, e, u minnaħa tal-finanzjament nafu li l-Komissjoni edha t-finanzja l-Pulizija Bulgara biex tipprova it-tejjeb il-ħidma xogħol tagħhom. Eh, u kont għed nistaqsi jekk hemmx possibilità li l-Kummissjoni tagħmel evalwazzjoni ta' dawn il-fatti u jekk jistgħu xi waqfu l-finanzjamenti jekk ikun hemm jekk jaraw li hemm dawn l-abużi. Grazzi, Signora Bjorg. Issa nagħti il-mikrofonu lura lis-Sinjura Mezzola, però nixtieq nitlobkom biex naddu għal punt li jmiss direttament li huwa ir-rapport fuq il delegazzjoni f'Tunis fil-qasa fil-qafas ta' dan il rapport Sina Mezzola. Grazie. Ħadna nota tal-kommenti kollha. Nipprovaw naħdmu fl-istess bl-istess mod. Fuq suġġetti wkoll illi se jtolbu li kunem hemm kompromessi kbar mal-gruppi kollha Sinjura Gomez nieħu l-puntijak, specialment fuq il-politika ta' ġirin u anki ta' reazzjoni tal-Komissarju Hahn. Id-dokument ġi konkluż qabel id-deskrizzjoni li tana il-Komissarju Hahn, imma ninkludu dan fir-rapport ta' ħari. Grazzi tal-proposta. Fuq ir-rapport ta' Tunizija, ta' Tunizija, id-dokument li għanna għoddimna waċar, kienet missjoni eccellenti u Cecil Kienge miħaj meċċejna delegazzjoni ta' ħames membri u kellna program organizzat tajjeb ħafna u nirringrazzja anke segretarjat tal fasluħ. Aħna għamilni ċara li ridna morru li lem mill-delegazzjoni ta' soltu li marru fil-pajizi tal-Afrika ta' fuq fejn intaqgħu biss ma' rappreżentanti tal-gvernu kellhom uh, semaw ampina waħda. Urna xin eh, nitkellmu anki ma' nis oħra anki il-persuna li rebħet il-premju Nobel propju l-għada tal-premju u anki NGOs eh, illi kien fihom anki ġurnalisti lokali u anki italjani illi ġew jajdun qed jiġri verament fil-post il-vulnerabilitajiet eh, ta' Tunizija jiddependi ħafna anki minn mill-avvenimenti ta' libja il-frontiera mal-Libja miex solida u eh, jgħaddu ħafna attakki u ħafna militanti minn għalunna l-autoritajiet tunizini li eh, kellhom attakk ieħor reċentement, però m'hemm lebda Eh, Eh, eh, eh, mem lebda attività diplomatika u l-fat li memx gvern fil-Libja u anki il-Boko Haram edin jimxu l-qoddim f'dawn il-pajis għal daqstan hemm ċelluli islamici u radikali anki fil- fil-tramuntana tal-pajis u dinja ħaġa diffiċli għall-autoritajt li qed jagħmlu kull ma l-ewwel net biex jiżguraw illi traffikanti tal-bnedmin u anki l-kontrabbandisti ma, ma japprofittawx minn dan il-kummerċ eh, kbir li għaddej mal-Libja. U minnaħa l-oħra, il-kooperazzjoni bejn il-gvern ta' Tunizija u l-Alġerija hija kooperazzjoni tajba ħafna l-autoritajiet Alġerini ġew il-qoddim biex jgħinu li Tunisija anki wara eh, l-attak eh, li kien hemm f'Sus u jiena dak li nara li eh, kien xejn waħda deludenti kienet il-żjara fil-ċentru ta' detenzjoni wardija fejn kien hemm persuna waħda biss f'dan iċ-ċentru u li tawna l-impressjoni li kollox kien għaddej sew u dana Eh, ħassibni ħafna fuq dak li verament jiġri u fejn huma l-persuni eh, li qegħdin jimponu fuq l-autoritajiet tunizini eh, dan is-sens ta' teddida u fejn huma l-persuni li huma f'pożizzjoni legali fl-istatus tagħhom u jiena nimmaġina li jekk mhumiex fil-ċentri ta' detenzjoni allora qegħdin il-ħabs u ma' tawniex risposti fuq dawn il-persuni. Però meta eh, bħala eh, bħala idea ġenerali kienet laqa tajba u tana stampa ta' dak li qed jiġri fil-pajjiż u anki ġeografikament meta nitkellmu fuq distanza bejn Tunizija u l-Sqallija per eżempju, jiena nimpenja ruħi u nħeġġeġ l-kollegi li morru fil-futur f'dawn il-pajizi e, e, li edin propju e, għandhom diffikultajiet fil-krizi ta' migrazzjoni u qed jaraw li l-pajizi tagħhom għada miex il-post fejn tikber radikalizzazzjoni u anki fejn hemm traffikar tal-bnedmin u kontrabandu Nala punt ħari li tana interess kbir u tana eh, eh, sens ta' dak li qed jiġri hemmhekk aħna intqajna ma' eh, numru kbir ta' rappreżentanti konsolari u ambasċaturi li rappresentaw l-istati membri u għat meta aħna staqsejnihom fuq kif nistaw nikonsideraw it-Tunizija jekk hiex pajjiż ta' transitu jew pajjiż ta' destinazzjoni, il-risposti li eh, tawna eh, rappresentanti ta' stat membri wieħed huwa li l-maġġoranza tal-persuni li applikaw għal viza biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea huma Tunizini stess huma persuni illi jixtiequ jiġu fl-Unjoni Ewropea biex jaħdmu. U dana Eh, u dara jikontrasta mal-klim tal-Ministru tal-Affarijiet Interni li għalli kollox għaddej sew, pero fil-fat fit-Tunizija maġġoranza kbira tal- eh, tal-persuni specialment irġil bejn 18 u 35 sena li eh, l-għan taħħom principali u għal fl-Europa jew biex jistudja jew biex jew biex jaħdem. Grazzi, Roberta, tal-informazzjoni li tajtna. Sur Korao. Floki sinjora Kienge. Ija, se nitkellem fissem il sinjora Kienge manki fismi, għax anki jena kont membru ta' delegazzjoni illi morna fit tunizija Jena naqbel ma dak li għada kif għalet il sinjora uh, eh, Mezzola. Nishtiqni ringrazzja anki jena il-Segretarjat għal-ħidma ċellenti li kienem f'dawn iż-żewġ tijem E, pratikament ma waqafniex minuta. E, konna e, kena ħafna x'namlu ħafna laqat u zjariet minn filodu saflaġija. U iktar minn hekk ma stajniex namlu fil fat fi żmien li kellna. U nishti nżid anki xaħġa ma dak li qalet is-Sinjora Mezzola illi mill-laqat illi kien hemm mas-soċjetà ċivili u mal- rappresentanti tal-gvern, tal-parlament u tal-istituzzjonijiet ta' Tunizija. Aħna fimna illi għal-gvern ta' Tunizija e, e, il-priorità kbira hija s-sikurtà u dan aspejjeż tal-iżvilupp e, u tal-politika ta' immigrazzjoni effettiva. Politika li dejjem qed isir iktar urġenti kif fimna minn ċerti laqat peress li skont l-autoritajiet ta' Tunizija, e, il-pajis madux pajis ta' transitu, ma' u sa' qed isir pajis ta' destinazzjoni. U għal daqstant qed isir dejjem iktar importanti illi fil-Tunizija jkun hemm e, liġijiet organiċi fuq l-immigrazzjoni. E, Eh, mandomx liġijiet fuq l-azil u n-tamaw li introduċuha liġi fuq l-azil mill-aktar kmini possibli. U dan rajnieh mill-laqat mal-membri tal-parlament u x-flima żminijiet se joħorġu biha din il-liġi. U ma kienx hemm laqas status legali tal-migranti fil-pajjiż. Kenna ħafna eh, laqat u rajna li huwa faċli li ħafna minn dawn il-migranti buruħum f f'sitwazzjoni ta' illegali. Eh, u għal kull ġurnata li jiexu fil-pajis e, e, e, irridu jħalsu multa ta' kull ġurnata li jibqaw emmek u ma jistawx joħorġu mill-pajis sa' kemm ma jħolsux il-multa li t-dejjem tikber. ħafna minnhom ma jkunux jistaw joħorġu mill-pajis għax ma jistawx jħalsu l-multa. U dina qed iħallu l-dawn il-persuni f'sitwazzjoni ta' nuqqas ta' ċertezza legali. Grazzi, Sur Korraw. Signora Gomez. Biex nirringrazzja l-kollegi li marru li ħadu sejm f'din iżjara. Skont l-esperjenza tiegħi f'kull missjoni aħna dejjem nintaqgħu mal-forzi tal-oppożizzjoni u mal-NGOs. Din hija parti mill-protokoll u ħajja ħaġa tajba. Però eh, Jena nishtiq napoġġa dak li għal il-Sinjura Mezzola fuq l-implikazzjonijiet tal-Libja. Mux imħabba il e, sikurtà ta' Tunizija biss, manki anke għas-sikurtà tagħna għax dina hija ħaġa illi E, e l-istati membri tana verament edin jerġaw jitraskuraw b'mod e, ridikoli. Forsi jem xaħat li għet jamal iktar dak li għedin qoddim mal ħorajn għedin jitraskurawa. Għax realtà hija illi l-istat islamiku għandu territorju fil-Libja diġa għet jikontrolla. per eżempju, il-belt ta' Sirte kienu esposti mal-minnista Derna u issa qegħdin f'Sirta. Sirte, din hija ħaġa ridikola li ħadd ma semmija, speċjalment meta l-istati membri ma jitkelmux fuq il-gwerra bi prokura eh, et qed jiġri bħalissa din l alar taħat eh, għall-ISIS u li eh, Turkija u l-Katar minnaħa wahda u l arabia Saudid eh, u l-Emirati u l-Eġittu minnaħa l-oħra. U da qed jispiegaw il-sitwazzjoni situazzjoni fil-Libja u se u se jħasbuna ħafna se jħolqunna ħafna problemi fil-futur. Grazzi. Sinjura Gomez, grazzi kollegi tal-kooperazzjoni għall-attività. E, e darba li ġeja li se nitkellmu fuq din l-inizjattiva ħad tkun fl-10 ta' Deċembru. U issa il-laqa li jmiss. Kif diġat fil-bidu, nar 23 ta' novembru mis-7 ta' 8 se nivvutaw ukoll u ġibu il-karti tal-vot ma'kom. Umbat Se jkonna laqa normali ta' 30 ta' novembru u l-ewwel ta' Deċembru wara din. Grazzi ħafna <clears throat> tal attenzjoni, prezenza u kooperazzjoni dal-ħodu. Ma kienieċ mm, laqa faċli. Grazzi ħafna il-tmim il-ġimma tajjeb.